Chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, euh réunion. Euh, dwar nofsar tajjeb kollegi, nissuġġeri l-kom li issa nibdew il-laqa tagħna. L-aġenda ġiet imqasma. Jiena ma ċervejt lebda l-menti dwarha. U għalek ser insegu din l-agenda dan jinkludi l-ħin allokat tal votazzjoni L-unika avvis ta' informazzjoni li nixtieq natikom huwa illi ser ikonna diskussjoni konġunta dwar punt 5 u 6. Is-sur Christensens u s-sur Leħjarik tekst tagħhom kif għamilna meta ħna kellna l-ewwel skambju ta' informazzjoni ta' opinjonijiet. Punt numru 2 il-minuti tal-laqa illi saret fit-22 ta' frar. Suppost iċċevejtu għom dawn il-minuti. imma nistax niġġudika għaliex imma konċ il-President. Imma jien nissuġġerixxi biex aħna nadottaw dawn il-minuti kif ġew infasla. Punt numru tlieta. Avviżi minn ħatijaj pala President. Ewwel ħaġa. Fil-files tagħkom ser isibu dettalji dwar l-iskambju ta' opinjoni li kellna mal-Presidenza Spanjola fis-27 ta' Jannar. Din il-komunikazzjoni hija disponibbli fil-Ġermaniż, l-Ingliż u l-Franċiż. Fil-fajs tagħkom ser isibu wkoll il-komunikazzjoni dwar id-delegazzjoni lejn l-Istati Uniti bħala parti mill-ħidma tal-snus maquda din saret fil-5 ta' frar 2010 disponibli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Ispanjol. L-aħħar ħaġa. L-aħħar komunikazzjoni li għandix ngħaddilkom hija marbuta mal-Kunsill informali il-rekord tal-Konsil Informali dak tal epsco Fi 28 u 29 ta' jannar ġewwa Barcellona. Jiena rappreżentaj dan il-komitat u għall-inqas parti mill-ħidma eh, dan id dokument huwa disponibbli bl-Ingliż, il-Franċiż, Ġermaniż u l-Ispanjol. Jekk memx aktar punti tixtiqu tqajmu fil-bidu ta' din il-laqa, nissuġġerixxi li ngħaddu għal punt numru 4. U naraw l-emendi li ġew imresqa l-Onorevoli Reġina Bastos dwar l esposizjoni ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni. Dak għandu xi jaqsam ma' semplifikazzjonijiet ta' ċerti rekwiżiti u ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja. Aħna tlabna li jkun hemm kooperazzjoni msaħħa dwar dan id-dossier, iżda sfortunatament aħna kellna naċċettaw il-proċedura ta' opinjoni simplifikata. Il-Kumitat responsabli dwar dan u l-Kumitat għal affarijiet reġjonali. U dan ġi ser jiġi adottat fi 17 18 ta' Marzu. Kien hemm 18 l-emenda u jisna d-mikrofonu l-Onorevole Bastos biex jgħidilna aktar. Grazzi tassew, Signora President. Jien nixtieq nibda billi nirringrazzja l dawk kollha illi batu l-emendi tagħhom. Dan ovvjament ser jikkontribwixxi biex ikun hemm verżjoni mtejba tal-opinjoni tiegħi. Jiena nemmen illi din l-opinjoni ser tikkontribwixxi biex ikun hemm semplifikazzjoni aħjar tal-rekwiziti għal-aċċess għal-aktar għajnuna, nkunu aktar eh, effiċenti, aktar flessibli. Bekk nkunu nistaw nevitaw li kunem impatt negattiv fuq l-ekonomija u l-ħol inta postijiet ta' xogħol fi stati membri se jekk inħarsu li 27 emenda li ġew prezentati Jina naqbel ma' emenda 5, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 u 26. Dwar emenda 5. Din tippermetti biex ikun hemm użu aħjar tal-għajnuna. Biex aħna nilħu l-anijiet eh, komplessi tal-istrateġija 2020. Emenda 7 hija favur ikun hemm ħolqien sostenibbli tal-postijiet tax-xogħol, 8 dwar l-SMEs, Emenda dissa dwar essoni bejn il-Komissjoni, il-Parlament u l-Konsil u l-mod kif aħna rridu eh, nirrapportaw xurxin. Ik forsi sta titkellem ftit aktar bil-mod tejn l-interpreti jek jogħġbok. Skużani, Sinjora President, ħsibt li qed nitkellem britmu normali tajjeb, iżda ser nitkellem ftit aktar bil-mod. Emenda numru 10. Dwar il ħolqien tal-postijiet tax-xogħol minnaħa tan-negozji, emenda 11 tisħaq dwar l-importanza li jiġu maħluqa stabiliti regoli li ser jgħinu l-Fond Soċjali Ewropej Ewropew biex jirrispondi b'mod maġġer kif hemm kriżi biex nevitaw li jkun hemm dewmien fl-implementazzjoni tal-programmi. Emenda numru 12 hija dwar l-użu ottimu tal-fondi tal-Unjoni biex tiġi mtejba l-implementazzjoni ta' miżuri tal- su attiv tax xol. Emenda 13 hija dwar l-użu effettiv tal-istrumenti finanzjari biex nitrattaw il-kriżi. Emenda 14 hija estensjoni tal-iskadenza dwar il-kalkoli tal-commitment tal-budget marbut mal-2007 total annual contribution dan jihun konsiderazzjoni eh, assorbiment aħjar tal-fondi għal programm individuali. Emenda 16. biex neħu l-ostakli għall-aċċess għall-għajnuna. Umbat, nitkellmu dwar diġi reġi u kol. Jina naħseb li dawn l-emendi kolla għandhom impatt pozittiv fuq l-opinjoni u ser wassal biex ikun opinjoni aħjar fl-aħħar Madonna kollu jina ma naqbit ma qbilx ma 6, 18, 19 u 20. jek naraw emenda 6 din tilli meta xiftit l-ambitu tal-applikazzjoni għal rizorsi finanzjari il-fond ta' kozjoni. Il-15 jina ma naqbilx u wkoll jina ma naqbilx għaliex il-mikrokreditu ma jirriċi kun ikun parti mill-ambitu ta' din l-opinjoni. Is-16 jgħid li jridu nibdlu l-mod ta' kif isiru l-kalkoli u din mhix xi ħaġa tajba. Jekk naraw id-data li ma nistgħux per pereżempju, u menda 19 u 20 hija marbuta ma' l-data ta' skadenza. Zdajna nemmen li dawn ma nistgħux nibdluhom. Sinjura President, kollegi din kiet perspettiva ġenerali tal-raġunamenti hawnhekk. Prezentazzjoni fil-qosor dwar l-anijiet u kif l-emendi jistaw jaffetwaw dan u l-kontributi li għamlu l-kollegi. Għal darbu ħranx tini ringrazzjon tal-kontributi tagħhom, grazzi. Grazzi tassew. Signora Rapporter, għax ħat jishtiq jitkellem? dawk illi l-emendi tagħhom ma ġewx aċċettati. L-Onorevoli Steinrich. Signor President, fissem il-kollega tiegħi l-Onorevoli Zippel illi qiegħed ma jinsabx hawnhekk illum għax jgħat fuq vjaġġ. Jiena nixtieq noħroġ opinjoni bħal din li ġejja bħalissa fil-kriżi 100% finanzjar ta' programmi kienet idea tajba ħafna sfortunatament il-Kunsill ftiem qabel. Motiħor, u għalek eh, jider li għalxejn inkomplu ninsistu dwar 100% finanzjar għalix issa għadda ħafna żmien u jiena naħseb illi ftak li għandu xieqsam mis-suġġeriment għal aktar advances u carryover mill-2007 naħseb li għanna nkunu sodisfatti b'dawn il-proposti, grazzi. Grazzi tassew. Jina ma' mil-ċemenda. Iżda jena nemmen illi ħaġa tassew importanti illi aħna nżommu il-100% fondi hawnhekk għal dawk il-pajjiżi illi għandhom livell qoli ta' qatt. Issa aħna jekk ma jkonniex rekwiżiti għal kofinanzjar għal dawk l-istati membri li għandhom problemi soċjali finanzjari serji Din hija miżura so importanti fi żminijiet bħal dawn. Issa naf li dan forsi jista' jfisser li aħna ser nitilfu xi ftit tal-ħin meta napplikaw ir-regolament. Iżda jiena nemmen ukoll li aħna rridu nkomplu komplu niġru wara l-Konsil dwar dan l-an. U importanti li aħna noħolqu mekkanizmi, nkomplu noħolqu dawn il-mekanizmi illi jagħmlu distribuzzjoni tal-għajnuna aktar faċli. Jagħmlu aktar faċli wkoll illi aħna nużaw dak li jifdlimna mis ta' qabel. Jiena iżda nixtieq nisħa illi aħna rridu naqtaw il-kofinanzjar bħalissa l-iktar f'pajjiżi li għandhom problemi serji soċjali u ekonomiċi. Għalix jekk le flok ikonna fondi għal koezjoni soċjali ekonomika, ikonna fondi li ser waslu biex il-problema jamlu għaru u diferġenza fuq livell soċjali għalix pajizi minar fondi ta' koezjoni serin jitilfu l-pajizi l-oħra li għandhom il flu ser jużawhom 100% U aħna sar nispiċċaw bżieda fil divergenza soċjali territorjali u ekonomika. U kif tafu l-konverġenza titkun waħda mill-anijiet tal-fondi soċjali. Grazzi, xaħti għal ixtiq jitkellem. il mikrofonu li rapporter ta' għana, iżda qabel ma' namelek. Nistaqsi, jekk safej esplorat l-opportunitajiet li aħna għanna biex nitkelmu mal konsil dwar dan, għaliex aħna rridu li konna kooperazzjoni ta' vera, rridu nizguraw l-elementi tagħna jiġu meqjusa mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali. kien se namella l-mutijaj biex nizgura li l-Komitat tal-Affarijiet Legali jihu konsiderazzjoni l-kontribut tagħna dan id-dossier. Għaliex kif il-kol tafu tad dawlanija hija riforma tal-Fond Soċjali Ewropew illi aħna ma nistawx inwarbuha aħna minna u mamlu deċiżjoni li aħna ma nistawx nimxu maħazda, rridu namlu l-almu tagħna biex aħna najdu x'naħsbu, ir-rapporterek jogħġbu. Grazzi tassew, Sinjora President. Grazzi wkoll il dawk il-kollegi li tkellmu biex jitkellmu dwar l-emendi li ġew mresqa. Dan kien ta' bil-ħaqlan meta l-membri tal-Komitat Res u dawn l-emendi aħna ridna niddiskutuhom l-iktar din il-kwistjoni tal-100% finanzjar 100%. Ovvjament il-ħin huwa fattur importanti ħafna llum il-ġurnata. Aħna ta' bil din nitilfu l-ħin meta din nippruvaw niksbu finanzjar ta' 100% hawnhekk aħna irridu nizguraw illi il-membri kollhom risorsi neċessari biex huma jieħdu l-aktar vantaġġi minn dawn ir-riżorsi dak li għandu x'jaqsam il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Issa, dwar ir-raġunament wara l-kofinanzjar u finanzjar 100% hawnhekk din hija xi ħaġa li ser konna niddiskutuha fil-ġejjien, irridu ndiskutu filosofija marbuta ma', ma dan. Jiena stess diġa ressaq dan il-punt mal-komitat relevanti. Tkellim dwar il-kunċett tal-kofinanzjar u finanzjar 100% dwar il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koezjoni b'mod ġenerali. Ma tkellimniex fi profondità, ma naħseb li eh, suppost tkellimna dwar korresponsabilità f'dan il-qasam jiena disponibli biex nipparteċipa f'dawn id-diskussjonijiet mal-kumitat relevanti. Jiena nixtieq ngħid illi dak illi aħna binna dwaru mal-Kunsill kien, kien pass lejn direzzjoni tal-pragmatizmu biex aħna nippermettu li l-istati membri kollhom aċċess għal fondi. U dan l-aċċess ikun wieħed aktar effiċenti. Issa l-grupp ta' soċjalisti kellhom opinjoni dwar dan, imma ma kien hemm l-ebda emenda li ġiet imresqa. Illi tgħid li aħna nistgħu nkomplu diskussjonijiet dwar il-finanzjar fil-mija. grazzi. Grazzi, signora rapporter. Ta' bilħaq. Jiena smajt illi inti lesta illi tinnegozja mal-Kumitat Reġi. Ma din miex kwestjoni ta' rieda. Intri trid tattakka hawnhekk, trid tiftaħ il-bibien b'mod poli eh, mod ovvjament diplomatiku, trid tkun proattiva li il-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali mhux ħajqgħod jistenna lilna. Aħna rridu naġixxu hawnhekk. Dwar l-aħħar punt tiegħek. il-fatt li f'dan il-komitat kulħadd kien għaqli f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjar 100% jena naħseb li dan huwa marbut ma l-ispjegazzjonijiet li l-koll smajna l-koll irċevejna. Din il-faċilità kienet waħda temporanja biss. Lan apparenti kien illi nejnu li l-istati membri f'perjodu ta' krizi, krizi li għaddejjin minna bħalissa. L-ideja kienet illi namlu pass lura biex niksbu aktar momentum. U għalek, din kienet aktar saħħaġa marbuta ma' postponiment aktar mill-li ħaġa Jina Jiena naħseb illi wieħed mill-punti li rridu nadottaw huwa li rridu nżommu f'moħħna li minħabba l-kriżi fil-Greċja. Aħna nistgħu nimmaġinaw finanzjar mija fil-mija min-naħa tal-Fond Soċjali Ewropew Jiena naħseb illi il-mod kif dan ġi diskuss f'dan ir-rapport jista' jwassalna biex aħna naġgħu nniedu mill sid dawn dan il dibattitu Ordu nżommu f'maħna l-ħidma l-ġejjeni. Grazzi, rapporter, aħna ser nivutaw dwar l-emendi inizjali li ġew imresqa u li ġew imresqa minnaħa ta' kollegi. U dan se nagħmluh fil-ħin dedikat għal votazzjoni għada. Għalhekk it-trattajna dan il-punt fuq l-aġenda u issa ser ngħaddu għal punt numru 5. U hawnhekk nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lir-rapporter l-Onorevoli Ole Christensen illi hija hawnhekk magħna. Rajna 68 emenda illi ġew imresqa dwar la bosta opinjoni dwar rekwiziti kapitali għal kodba tal-kummerċ u tal-azzjonijiet u revizjoni supervizorja tal-politiki dwar il-renumerazzjoni. Ek joġbuk. Tak for det, U eh, Og tak til min kollega. Grazie, Chair. Grazie, kollegi tal-kooperazzjoni illi kenna sabiex naslu għal dan il-rizultat. Għandżom fil-qosor Aħna minn restaqna xie proposta l-emenda għal kompromess u ma naqblux fuq kollox, mod partikolari żewġ oqsma ġifiri il-ħlas indipendenti Umbat il-komponenti vari tal-rimunerazzjoni eh, tal-ħlas ġifiri li jtimorru kontra daw l-akle fil-proposta. Jina studjajt dokumenti tijaj, illi u biex nara li kollox kien korrett. Jekk aħna nitkellmu dwar dan il-kumitat illi irrid jerġa' jiġi jiġi sostituit fil-banek il-flus, dan ġi diskuss fil-laqgħa Pittsburgh Għalhekk aħna irridu niddiskutu nevalwaw biex naraw li mhijiex proposta Issa rigward il-proposti fuq il-komponenti variabli tal-bonuses illi aħna jippruvaw nefittaw anke dirja proposta illi ġiet imresqa u approvata mill-Konsil illi ġi approvat fil-laqat ta' G20 ġewwa Pittsburgh. Ġifieri hawnhekk ukoll jiena nirrakkomanda nevalwaw daw jekk jiex proposta illi fl-aħħar waħda wieħed jista' jappoġġa mbagħad hemm xi affarijiet żgħar illi diskuti ma dawk involuti f'war l-ofsinara li x'naħseb illi hemmhekk hemm lok għal progress fid-dawl tal-votazzjonijiet tagħda. Ovvjament il-sala darba dan importanti li nżommu d-dimajnejna l-affarijiet illi u koll binna fuqhom illi għal-menu għal biċċa kbira ta' rapport u għalek ċerti li kustaw namlu kontribut siwi għal-Kumitat Ekonomiku biex gdawn ikollu proposti illi jaħdmu fuqhom fi dak li nuxaqsam ma' direttiva tal-ħtiġijiet tal-kapital. Ningrazzja s-segretarjat biex tal-għanda l-okkorzjoni biex eh, nikoperaw mill-qrib u dan wassal għal riżultati tajbin u għeddi nistenna bil-interess il-kommenti tagħkom. Y a quelqu'un de la commission sur ce point? Xaħat me kommissjoni, x'jiet kommenta unek?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 Sanx nisaw nihdu għan fl-imkien iż-żewġ punti. Allura l-ewwel induru għal rapport ta' Sur Christensen, imma tista' titkellem fuq ir-rapport li ħorkoll jekk tix titkellem. Pala l-ewwel keliem għandi Sur Thomas Mann. Grazzi. Xi kummenti fuq ir-rapport tal Christensen? Fi Strasburg kellna l-opportunità li niddiskutu kompromessi u kien hemm ħafna punti illi aħna stajna nappoġġaw hemm xi affarijiet li ma stajniex mm, naqblu magħhom. Forsi jew dak li nxaqsam l-AMB dwar l-emenda ma rridux illi l-Independent uh, Remuneration Committees ikunu pala parti mill-kommissjoni u emenda numru tejla, emenda ta' kompromess li ġisim resqa illi mulura l-proposti mi Survinskin u miex dak li aħna tlabna. Imajnin qabel ħafna ma' kompromess 10 meta jitratta li nappoġġaw il variabli u li dan għandhom ma jiddaħlu fi strateġija ta' ta' ħlasa. U punt D il-kelma management inbidlet tal managers u punt I fuq punt E aħnina ah, naqbel illi u koll illi l-grupp tijaj jaqbel għax naħsbu illi l-konsil li kun jaħdem tfit mal mal eh, soluzzjonijiet oħrajn. Fuq il-proposti oħrajn, inti għandek informazzjoni li dawn huma rakkomandazzjonijiet u um, rakkomandazzjonijiet jie kontra A u kontra B minn pepe u C D C D u E dawn nistgħu nifutaw favorijom kena laqa pozitiva ħafna f'opinjoni tiegħi u ħarġ ċar illi il hemm xi affarijiet illi ma stajniex naċċettaw għal xi raġunijiet ma kulħadd kien eh, sinċir u naħseb li ħriġna b'rapport eh, bilanċatu tajjeb u ċer għandu raġu meta qal li għandna eh, nevalwaw iż-żewġ rapporti u nippruvaw niksbu bilanċ bejnietom. Għalhekk romantazzjoni tiegħi kienet li nivvotaw favurija. Naħseb illi hemm tama imma rridu nkunu realistiċi. viċi president, meta inti tgħid la, ġifieri xi xi tgħid. Ġifieri għandek emendi proposti? Jew hemm xi tip ta' mod kif nistgħu nibbilanċaw etnej? Eh, Is-surman, Iva, kompromessi fisser inti prova tqarrab wieħed ma' ieħor. nimmaġina li kuħet ħajajt iva għal ċedew, eh, forsi dan ukoll jista eh, jarħiftit ftit fuq l-oħrajn, fuq għaw be, ma le ma jidux u kas tajjeb, ma nħanna nota dak għal fuq ċedew, e eh. Tajjeb, mela għana <laughs> rridu naqraw bejn il-linja unek. Għalli xil laqas ma fimt. Eżattament. x'fux konna qegħdin diskutu tgħid il-President imma ċerta l kull me kien involut eh, fehmu. Grazzi, Signora Delli. Nixtieq ringrazzja Sur Christiansen ta' xogħlu. Grazzi ta' sew tal involajtu l-gruppi kollha politiċi b'mod partikolari il-ħodor u fil- revizjoni kol tal-emendi proposti ma kien iċċaġa faċli u xtaqt ngħid illi jiddispeċini li ma morniex iktar li l-in dak għandu xieqsam il-qafas tal-bonus. Mod partikolari, dak għandu xieqsam il-perdu metli ta' ħames snin ta' dew minn qabel ma wieħed iħallas. U kien hemm ukoll stejjin fuq il-proibizzjoni tal emendi variabli pal Golden Hello. U inti titkellem tkellimtu dwar il-komitati ta' ħlas eh, indipendenti, responsabilità soċjali, responsabilità ambientali ta' kumpaniji u din hija xi ħaġa li aħna rridu nqisu. U għalhekk tajab li nitfaw ftit pressjoni fuq dawn il-komitati kolla eh, varji biex eh, jisu dawn il-kussjonijiet kolla. Grazzi, jinxtaq nitkellem fuq kompromess A. Għaxina fint illi bil-ħeġġa ta' surman li nippruvaw inqarbu l-emendi u d-differenzi hemm problema fil-dak li xaqsam għal kumitat ta' ħlas. Jiena fil-ħajja li kelli qabel di, jiena tallimt illi dawn it-tip ta' kumitati huwa tali illi inna ilhom ilhom jiġu diskussi. U dawn kienu parti mill-elementi li ġew mill-ewwel rapport li trattat il-kwistjonijiet eh, eh, simili fl-Unjoni Ewropea. Dak kien fil-rapport ta' Winter u tkellem U dan tratta fuq kif ħanħarsu lejn il-krizi aħna rajna illi ir-rabta bejn is-supervizjoni tar-riskju u evalwazzjoni ta' ħlas kienet waħda importanti ferm. biex nefitaw illi wieħed jieħu riski mhux meħtieġa. Għazab tkun ħasra u fil-fatt il-rapporter sema dan ukoll. Fi Pittsburgh Pittsburgh xi ħaġa li ġiet imsemmija, ma' U naf illi l-Amerikani mhux qed jagħmlu dak kollu li wedu wedu hemmhekk imma l-Ewropej marru hemmhekk biex iwedu ċertu affarijiet minna ħataħa ma l-ura l-kun ta' paradoss jekk aħna minna ħatana ma xum mbagħad l-impenji li tlabna l-ħaddieħor iwettaq u il kustjoni tal-komitati ta' ħlas jiex xi ħaġa illi ċarament hija fil-konklużjonijiet għanna nwa pazzajr lejn il-regolament aħjar tal-kumpaniji. Għanna nwa nafx tip ta' ċaqliq ħajġa organizzati, ma tajjeb li jek nipprovaw nerġaw nqisu il-kwistjonijiet marbuta ma' kompromess A mod partikolari għax qed nara hawnhekk illi din hija xi ħaġa illi anki fid-diskussjonijiet ma' impjegati mhijiex xi ħaġa kompletament eh, tabu eh, li hemm ċertu mm, persuni li jħadmu illi forsi ma jaqblux sa barra imma jafu li hija xi ħaġa li jidu jaċċettaw jafmu illi dawn huma ċertu strutturi li huma meħtieġa u progress qed iseħħ. Għalhekk naħseb illi tkun ħasra jekk ma kunux nistaw eh, naddu dan il-kompromess xaħatiħor le għalek rapporter xtiq tala. Grazzi ta' da' osservazzjonijiet ta'kom, jiena naqbel bisħieħ mal-presidenza, aħna rridu namlu da' kollu li nistaw biex neprovaw nasu xi tip ta' ftejim anki fuq l-aħar żewġ proposti ta' kompromess. Ma nafx xejn xidna, imma forsi jekk niltaqa' ma' sur mas wara l-offsinar nkunu nistgħu nagħtu tajn lejn dawn il-kompromessi u fotafx kif noħarġu b'xi tip ta' qbil għalmenu nippruvaw. Grazzi. Grazzi. Mela jekk it-tnejn titilqu barra mill-kamra minn istembor sembor tgħid ċer u mussa ngħid li ħadd ma tjagħti u mhux segwi din il-laqgħa. Mela, naħseb illi saħi konna morru l-ura għal l-tekst ta' sur lajnik. Naħseb li ħames mendi ta' kompromess ġew mresqa fuq dan id-dokument. Iżda nixtinġu l rapporter nistaqsih rigward ix-xogħol tal-kumitat li qed jitratta dan il-punt għaliex hija opinjoni li ħanaddu lill-kumitat legali u r-rapp trasport missur lejn huwa biss disponibbli fl-Ingliż jekk fim sew u mm, fil-fatt ġi mressaq pjuttost tard. Minna fl 4 ta' Marzu ġi mressaq da u met forsi tiftakar meta ħarisna lejn ir-rapport tiegħek l-ewwel darba kienet li aħna xtaqna naċċertaw illi l-ambitu li kien se jkun kopert mis-Sur Lenu, mir-rapport ta' Sur Lenu, kien konformi mal-konsiderazzjoni li aħna kellna f'waħna. Issa ma nafx jekk kellek xi ċans illi tawwa lejn it-tekst. Illi suppost qegħdin nkonkludu, imma tajb li wieħed ikun jista' jagħmel dan qabel ma nivvotaw. Rapporter fidejk biex ippreżentalna l-emendi ta' kompromess. Grazzi. Jena xie ringrazzja l-kollegi kolla li ħaddu sem fl-abbozzar ta' din opinjoni. Jien kontent ferm illi stajna naqblu bejn il-gruppi kolla. Rigort l-emendi. Ħanit trattaw fuq livell individwali. Erba, ħamsa u sitta. Rutkellem dwar responsabilta fil-modell li attuali tal-ħlas u fuq il-taħit tal-ġiski u għalek aħna għadnijom daħnijom kollha taħt kompromess A. U dan jisħaq illi il-profitti li ġew ġenerati u ma msejsa fuq kalkoli fuq żmien qasiru ma ħarrisnix lejn l-interessi ta' ħaddima u lanqas ma isna e, affarijiet e, ambientali sta' 8 u 9 minħabba li l-impatt ta' dak it-tip ta' sistema ta' ħlas fuq l-ekonomija reali negattiva issa fuq emendi 11, 12 u 13 dawn huma koperti b'kompromess B u dawn edini sejħu għal bażi ta' struttura ġdida skont ir-regoli u kodiċi ta' kondotta rotta illi ġiet sottomessa lill awtoritajiet nazzjonali tal-Unjoni Ewropea li ħekunu ta' natura vinkolanti u il-Kumitat mm, ta' impjieg qed jagħti ħilċar illi ħajaqbel ma' dan il-dispożizzjonijiet vinkolanti u din hija xi ħaġa illi qed jiġi diskussa wkoll f'entitajiet Ewropej globali wkoll u għalhekk nappoġġa emendi 27, 28 ta' Sinjura Bendes illi qed dan l-appoġġ Ewropew. Emenda 14 u 15 qed ifakru illi l-Kumitat għamlu rakkomandazzjonijiet fuq ir-remunerazzjoni f'April 2009 u dawn li għaw taħt kompromess ċe. L-ewwel stadju huwa li nfakru il-kwistjonijiet ta' responsabilità soċjali u ambjentali tal-kumpaniji u dawn jaqgħu taħt l-emendi 16 u 17 mis-Sur Kafaretti u kol 25 u 26 illi aħna għadna taħt kompromess e. e. Responsabilità soċjali tal-kumpaniji kbar ukoll hija marbuta mal kull tip ta' ehm, ġida kontra diskriminazzjoni taħt artiklu 32 inkluż e, pagi jindas bejn nisa u rġil li hemm daħla taħt emenda 34. E, u għalhekk jiena naqbel l-emenda ta' Sinjura Deli u mbagħad hemm kwistjoni ta' ħlas li hija taqa' taħt ħafna emendi 18 sa 24 u jiena nissuġġerixxi illi naqbdu u naqduhom kollha taħt kompromess de. Naħseb illi jekk il-koll naqblu illi il-ħlas ta' l-ġest tal-managers kellu effett negattiv biex wasal għal eh, teħid ta' riskju irresponsabbli mela irrid ikollna s-sistema fejn kunu nistgħu nneħħu dan it-tip ta' ħlas li eh, dan jista' jseħħ ħafna forum eh, mhux biss forma ta' paga imma anki forsa dawn kif seħħa golden parachutes, etc. dawn il-revenues irridu nintaxxawhom skont il-pagi e, biex naċċertaw li nam il-ugwaljanza trattament ugwali bejn il-pagi u salari u emenda numru 6 il-Sinjura Emendezna. nisħu hawnhekk illi il-miżuri biex jagħtu appoġġ huma essenzjali din hija ħaġa appoġġa u għalhekk idħul minn din it-tassazzjoni nistgħu nifukawa fuq il-ħarsi soċjali. Dan huwa għodda li kun nużaw biex nġidu kontra l-krizi, remunerazzjoni biex bil-ħlas u il- il-responsabilità soċjali u ambientali għandha titħallaw kol fidejn il-ħaddima u dawn irdijatu ċans u l-għazla li jihdu sef xertu għazliet u għalek għalek għagġax u 41 u 42 jilimitaw il-wol tal-ħaddima. Dawn għandihtiġu drittijiet ġodda bid-dawl tal-kwistjonijiet ta' kompetizzjoni illi jridu jitrattaw. Għallek nappoġġa 39 li appoġġa drittijiet tal-ħaddiema u nħarsu lejn investimenti li favorixxi l-impjieg. Din hija xi ħaġa li jridu nivverifikaw fih dan il-kumpaniji u għalhekk aħna għandna emenda 25 li għandna affas multjanwali ta' minimu ta' tlet snin għal evalwazzjoni tal-impatt soċjali ta' deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Issa, dan ikollu impatt fuq il-salarji u jikdar għandu impatt negattiv irridu naħdu nota u għalhekk nappoġġa minn 56 ta' suga tal li wieħed jiffissa limitu massimu u minn lat personali jiena mm, jiddispjaċini li il-negozjar ta' kompromess kien imsejjes fuq il-ħtiġa ta' iktar tassazzjoni u tassazzjoni varjabbli. U jekk qed inħarsu lejn trattament ukoll tal-kapital u dħul eh, ukoll minn pagi u salarji, il kriżi turina li it-tassazzjoni fuq sorsi oħrajn ta' tħulu jew wkoll importanti għal għanijiet ta' stazzjoni imma wkoll għal ekonomija nifisa. Grazzi tal-kommenti illi battulna. Madam, grazzi ħafna, Signora Deli. Grazzi jena nishti. nifraħ l-sur Leri kax-xogħol eċċellenti tiegħu U nixtieq lura għal proposti illi saru. Jiena ħan ħanidħol fil-emendi ta' kompromess, il-ħodor jidru pjuttost sodisfatti bihom u jiena pjuttost kuntenta li issa fit-test għandna li rridu nagħmlu limitu massimu fuq it-tħul pero jiddispeċini li ma nix naqblu fuq ċifra dan il-limitu massimu. ċoħe li nejdu tħul massimu kemm għandu jkun. In-nies qegħdin jitkellmu issa fuq daw l-affarijiet ukoll fl-Istati Uniti u fuq livell Ewropew, jagħmel sens li nibdew niddiskutu dan ukoll. Jiena suġġerejt li konna tħul medju ta' 44 elf fis sena fis sena U kollox qed isir biex niġġieldu kontra diskriminazzjoni, xogħol kontra e, e, differenzi bejn nisa u l-irġiel, offshore setups, eccetera. Grazie Presidente. Grazie, signor Presidente dire għal kollega. Eh, Grazzi, Signor President, jina u konix il-kollega li ħarik illi jagħmel bieċa xogħol tajba mens, ma kienieċ ħaġa faċli. Jiena naħseb illi x-xogħol illi jagħmel biex iwettaq dawn il-kompromessi illi jiena naqbel magħhom kollha f'sustanza, sustanza u importanti għaliex huwa żamm żewġ ħtiġijiet flimkien. Żewġ ħtiġijiet li fid-diskussjoni tagħna politika mhux dejjem kun nistgħu nsibu bilanċ bejnietom. L-ewwel ħtieġa hija dik illi indaħlu u nħeġġu mbagħad fil flagġir trattamenti etiċi li jirregwardaw il-kondizjoni ġenerali tal-ħlas u rapport tagħhom f'dak għandu xaqsam responsabilta illi l-persuni rrit kollom. U minnaħal l-oħra li kunem trasparenza li spiss ma kenniex din it-trasparenza fil-kondizjonijiet sħaħ ta' remunerazzjoni u l-mod partikolari l-iktar fil-salarji dan jgħin biex kunem dejjem kunem l-aħjar prassi, kunem azzjoni koerenti minnaħa tal-kumpaniji u kol teġġeġ l-nies biex ma jiprofittaw xruħom minn kondizjoniet partikolari li jistaw jinqalaw fuq il-posta xogħol tagħhom. U għalhekk l-ekwilibru l-bilanċ li sibna huwa xi ħaġa importanti ħafna minnaħa l-oħra aħna rridu naħsbu wkoll għal regoli dwar regoli illi permettunna biex aħna navanzaw. Iġifiri biex aħna nelbu din is-sitwazzjoni li writna. Illi mhux b'kombinazzjoni hija parti minn problemi li għanna fi sistema finanzjarja fil-banek imma u kol eh, fl-attività ta' servizzi u produzzjoni. Ġifiri koerenza bejn eh, l-attività u responsabli u l-livell ta' salarju għalix lan l-irtu konna u illi neħisu darba l-dajem mill-idea illi dejjem irridu Eh, nipremjaw il-riżultati li niksbu fil-żmien qasir. Ma rridu neskludu l-ħadd kif jgħid delo. Meta jkollna tħul marbut ma' perjodu qasir ta' żmien, dan huwa wasal biex nirrikonoxxu wkoll b'mod ta' retribuzzjoni il-ħidma li spiss ma tikkontribwixx għal valur tal-istess kumpanija. Nixtieq ngħid illi aħna ma rridux inwebsu din is-sistema, ma rridux nagħmlu aktar ħarxa għaliex mhux permezz tar-rabtiet illi aħna nistgħu niksbu aġir pożittiv. Kif kont qed ngħid irridu nsibu l-bilanċ adekwat bejn ċertu rabtiet u ċertu azzjonijiet ta' persważjoni morali il-bilanċ li għamel onorevoli liħar ħarik għaddan. dan. Jina din il-ħagġa uġbitni għalix ma kienieċ ħaġa faċli narġa' ninsisti imma jidilli illi dan il-punt illi wasanna fih huwa punt ta' min jaqsmu hawnhekk u japprezzah grazzi. Merci, M. Kreutzmann, puis Mme Pascal Bruni. Grazie ħafna, Sir Kutzman kieġbak. Grazie, Signor President. Il-rapporter tal-Aldi, Jura Majsmit, edha f'Washington dil ġima hemm laqa hemmhekk u talbitni biex nirrappreżenta hawnhekk u skużatru ruħa li ma setax kun minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Itħoss l-importanti ħafna li nitkellmu fuq dawn il-punti, però m'għandniex ukollna reazzjoni eżaġġerata li twassal għal kontroll żejjed ta' ehm, kumpaniji privati. Prinċipju ta' sussidjarjetà għandu dejjem jibqa' f'moħħna u il-politika ta' sħuli għax ħaġa li l-ewwel net eh, sta għal kumpaniji nfisom biex jiddeċidu dwarhom. Hemm ħafna strutturi differenti, jeżistu kumpaniji kbar, SMEs, realtajiet differenti ħafna u m'għandniex sempliċement naħsbu dwar pagi eżorbitanti ta' uh, managers fl-Istati Uniti jridu nħarsu lejn il-medja. U anke jekk tuħu medja kif ħatoħodda din is-settur tal-kimika per eżempju, setturi oħra ivarjaw bejnietom. Għallek dawn il-punti rridu nagħmluhom ċari. Mbagħad għandna wkoll impjegati. Ovvjament. Laqat ġenerali huma importanti wkoll għaliex l-azzjonisti jridu jaraw min u qed jagħmel qed jieħu deċiżjonijiet għanna rapporter u kol sur Baldazar, jiena s-senjura Meissner u kol tista taqbel ma ħafna mill-punti u ħafna mill-emendi ta' kompromess li ġew imres għaw kol. Grazzi. Grazzi, s-senjura Bruni, un um, bad sur, għamen. Grazzi ħafna, s President. Jiena kont interessata ħafna f'din l-opinjoni tas-sur li għalik. Issa, wara il-krizi finanzjarja li waslet għal krizi ekonomika minħabba ġestjoni ħażina fil-banek, naħseb illi huwa importanti li jista' nistudjaw din il-ħaġa f'dak għandu x'aqsam ma' u l-pagi remuneration irridu nkunu realistiċi. li tkun hemm ammont ta' responsabilità ukoll. U dawn il din il-ħlas tiskun ukoll meqjusa bħala ċċettabbli miċ-ċittadini tagħna, ġifieri ma nistgħux naqbdu aħna niddeċiedu fuq limitu massimu għaliex iridu nħarsu l-ewwel lejn il-kriterji. It-turnover, eċċetra, u dih mhix ħaġa faċli, għalhekk kont qed naħseb li jekk forsi il-kollega meta jħarsu anki lejn dawk il-banek illi jieħdu riskju oli jekk ikkonsidrax it-tip taħlas konċernat. Nasab li għaw punt interessanti ferm fil-opinjoni. Jina ma s-sax naqbel maħħa kollax, nasab li hija limitattiva wis. Pero jek tħarsu per eżempju lejn emenda sitta, dana per eżempju ma, ma naqbilx miegħu dawn il-miżuri vinkolanti. Umbat laqas biss introduċu limitu massimu. Dak kollox minna ħatijaj, grazzi ħafna s-sur. Marim bat s-sur Thomas Mann. Sorry, I didn't quite catch the name. Iva skużanni ma li jena misni. Grazzi, President. Iva, jak ma jimportax, Signor President, għan itkellem bil-lingwa tijaj. jena kont pittos sorpris sawnek bil-smajt. l ordejt dejt naħseb xis fisser din il-kelma deontological għaliex xina studjajt l-Ingliż u żajtu għal madwar 65 sena u dil-kelma ma smajta qatt sa jekk bissiex kelma Ingliża però kien kelma Ingliża dispeċini xi tfisser ma nafx. Però d-diskussjoni bazzajnija fuq l-idea li l-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji huma kompletament responsabbli mill problemi li qed niffaċċjaw. U forsi ta' min li ma kinux biss it-tort tagħhom il-problemi bdew fl-Amerika permezz ta' President Jimmy Carter u s-suċessur tiegħu illi ħeġġew li l-istituzzjonijiet li jiselvu biex jiselfu lil dawk li ma kienux kapaċi ħalsu lura u dana eh, ħolo il-property bubble u dana ġiġ u koll l-umbat kopjat minn pajjiżi fl-Ewropa u bil-mod il-mod tħalna f'din il-froġa u l-istituzzjonijiet u l-banek għamlu ħafna deċiżjonijiet eh, forsi mhux bil-aqal. U għallek ma nix nipruvaw il-ħmar u għal f'dembu dina mish kwistjoni ta' din tal-istati ta' tal-parlament jew ta' dan il-komitat illi namlu regolamentazzjoni fuq il-livell ta' ħlas fl-istituzzjonijiet finanzjarja. Jina kont ħa eh, forsi jinġalu jisħi l-Sur Kreitzer tal-li naqbel miegħu, però tala u wissa ma nistax nħammar l iċċu, però għandu raġun sfortunatament, le dina mish ix-xogħol tagħna mhux affari tal-Unjoni Ewropea ta' dan il-Kumitat li nagħmlu rati tat-taxxi. Jiena smajt fuq eh, kommenti fuq x'tip ta' taxxi ridu jsiru u kemm għax għandhom jiġu applikati kien hemm din l-idea ta' hypothecated taxes mingħajr ma għadna xejn iktar fuqha f'lun aħna fl-Unjoni Ewropea da' kumitat ma nistgħux niddeċidu fuq it-taxxi u kif għandhom jintinefqu u jinġabru l-fat li għadin nitkelmu fuqa hija għadna deċidejt jekk skandaluża l-ħaġa jew totalment ridikola. Għalhekk jiena ma nistax napoġa xejn dan ir-rapport u laqas l-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. Issa ħdejja għandi espert fil grik u għalli illi kelma Zionthological ġejja mill-Grik antika u jekk tippermettu li ħansibilkom id-definizzjoni tagħha hawnhekk fid dizzjonarja Dan huma setta regoli u eh, doveri eh, professjonali u għandu l-istess prinċipji eh, għal professjonijiet kollha mhux biss mediċi u għalhekk naħseb li tapplika wkoll għas-swieq finanzjarji s sur Thomas Mann. Grazzi, Signora President, jena Ja, Madam Chair, ja, Madam la President. Il-Belġan jgħidu Madam le President, mux Madam la President. Allura, ħanajdlak Signora President jena. Is-Sir Kreitzman fil-fat kellu jitkellem f'kumitati jħor għal aksalaq Rigward il-kontenut u sustanza. Jeżistu kumpaniji li għandhom ħafna responsabilta anki b'mod partikolari l-SMEs. Hemm kumpaniji illi jagħmlu li jridu. U mhumiex daqshekk responsabbli. Għalhekk li jridu naraw u Meta dawn il-kumpaniji kollhom kontribuzzjatu l-ekonomija soċjali tas-suq tagħna, dan huwa punt ewlieni fil-qofol tal-kriżi, jiena kellimt ma' nies intiżi fil- banek fil-banking u għadlu l-bonus tijak u għadġustifikat u għal l-kompanija tana fil-ġermania u fil-Stati Uniti ehm, jagħtuna bonus meta nżommu klient għall-inqas erba' snin, jiġifieri dinha mhix kwistjoni ta' beħ xiri fuq periodu qasir, din hija kwistjoni ta' li wieħed jirnexxilu jżomm il-klijenti għal numru ta' snin u din hija ħaġa differenti u hija importanti għaliex dan juri l-istabilta u s-sostenibilta li aħna rridu. Fil-fat ma naħsib ma nafx jekk u xqed u ukoll id-daqs tal-ħlas u l-bonuses jekk inti għandek ħaddiema illi jerfaw responsabiltajiet tagħhom kif suppost, zama kif intqal. Aħna nistaw nħolsu ġara darba nħorġu mill kriżi dik hija ħaġa differenti. Ma nafx jekk jistax ikollok komparabilità. Anke minħabba il-varjetà kbira ta' kumpaniji u l-kontribut li jagħtu l-livelli differenti ta' responsabilità. Dan huwa rapport tajjeb imma l-IPP ressaq ħafna emendi li naħseb ħajtejjeb il-bilanċ iktar. Grazzi, Signor Mann. Signora Mora, mbagħad is-Signora Delli tittaġi titkellem. Narant ma nippermettu wiex imma donna ċan s ċans illum l mela nistaw nħalluk. Sur Moran. Grazzi, Signora President. Naħseb li din hija opinjoni interessanti ħafna. Anke minħabba l-kondizzjonijiet diffiċli ekonomiċi li qegħdin fihom madwar id-dinja kollha. Jiena nista' naqbel ma' l-kummenti li għamel is-Sur Man issa u anki ma' kellima oħra. Naħseb li għandna nevitaw li niġġeneralizzaw hawnhekk u npoġġu kulħadd f'kaffa waħda. Ovvjament jekk nħarsu lejn l-etika eh, eh, ovvjament, u s-settur tal-banek u tal-kummerċ. Jeżistu regoli ċari ħafna. U għal din ir-raġuni Għana nirrispettaw lil dawk illi ħolqu l-impigi. illi ħadmu l-nis fi istituzzjonijiet tagħhom. U għanna nħallu lokal manuvra unnek għanna ingva nfasslu il-qafas imma l-etika u r regoli għanna nevitaw illi namlu regoli vinkolanti wis irridu nżommu id-dinamizmu illi għanna bżonnu daqsek għalissa għanna bżon irraznu daqxejn li nafusna. Fuq l-emenda 16 jiena personalment ħanieħu l-istess eh, pożizzjoni hawnhekk bħal Madam Grini. Is-Sinjura Deli. Iva, jiena nixtaq ngħid li fl-aħħar sentejn il-kriżi finanzjarja swit l-impjiegi ta' ta' 10 biljun ruħ. U fl-istess ħin, ċertu prassi bħal bonuses li telaw 50% fl-2009 mill-qabla mal-2008 f'Pariġi kellna madwar biljun euro li marru f'bonuses ukoll. Ġifieri dawn mhumiex aċċettabbli. U issa qegħdin nitkellmu fuq id-deontology. Kien hemm referenza li saret anki li l-Istati Uniti, nix nfakkarkom. Li fl-1942 u kol konna f-situazzjoni diffiċli u kien hemm differenza kbira bejn il- f'qaru senjuri u din kwistjoni ta' djonsologija jew kol kwestjoni ta' ġustizzja soċjali. Yes, thank you, Madam President.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 If I may continue, Madam Chairman. Yes, no, but... Il-President interrompi. Inti għed taqra il-rapport, għat nkellmek bil-lingwa tijak, ġifri ma mxalfejt il-vez il-headphones. Mħiġ għed nisimak sew jgħat il-kellim. Inti għed taqra mil rapport tal-Kumitat Ewlini u mux il-rapport tas-sur l-erik. Imma għat tispiega deontologi jgħajtu, u għahna fuq għakat niskalmu, nistan kompli issa Issa di antologi kif inni miktuba hawnhekk u qed nisma' min jistaqsi dwara forsi jkun tajjeb illi negozji jieħdu parir ta' dawk li analizzaw kif jgħid hawnhekk u ħarġu b'suġġerimenti. Imma dan hawnhekk qed jitlobhom jirak biex jorganizzaw il dawn il-kumpaniji u jidlom xandom xamlu u jers u lejn għafas li jgħid li kumpaniji xandu xjamel din hija kompletament differenti u dinha ma nistax naqbilha magħha. Eh, parir, Iva, ma rekwizit, le. Est-ce d'otru y a d'autres demandes d'intervention Grazie ħafna. Signora Kroni. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ähm, ich möchte nur noch... Grazie. Signora Regner. Mistaqsija supplementari jogħġbok nixtieq nitkellem fuq aspett partikolari importanti ħafna, il-gender mainstreaming. U dan jirreferi għannissa u għalek din hija xi ħaġa li għandha tiġi riflessa fir-rapport u kummissjoni għandha tippromovi in-nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilità. Dan u aspett illi rridu nżommu f'maħna hawnhekk ukoll grazzi. Grazzi ħafna, ma nafx kawx iktar min jixtieq jitkellem. Is-Sur De Rossa, Iva, jiena xtaqt niskellem fuq din il-kustjoni dwar id-dejantoloġija u l-fatt li mhix kelma Angliża. Nixtieq infakkar lis sur Helmer l lingwa Angliża li hija wkoll il-sim pajjiżi għax jien Irlandiż. 50% madwar 50% tal-klim li jiġu eh, l sif fid-dizzjonarju Ingliż ġejjin mill-Franċiż. Um,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 par des choses Il-reġjun Mediterranju, insomma, dawn il-lingwi kolla jiġu minn xuxin, forsi ta' tamil iżomma f'moħħa u koll din. Għaxa taħri ixtiq jitkellem jekk le naddu l rapporter. Grazzi nixtieq ringrazzjakom il-koll tal-li ħattu sem din id-diskussjoni. U għandi xi kummenti żgħar. Fil-rigward il-mistoqsija fuq eh, tipi differenti ta' negozji li jeżistu, ovvjament aħna għandek maħniġ għadin nitkelmu dwar SMEs u l-bonuses tagħhom nafu li ma jihdux ħafna daw. ċertament ma jitħallsux iktar minn ħadd ieħor. Mhux fuqhom qegħdin nitkellmu għaw. Aħna kena diskussjoni u hawnhekk fassalna opinjoni. U rridu niddeċidu x'irridu. Jekk aħna maħniex dawk responsabbli mill-Organizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Maħniex ikun niddiskutu għad bil ħaġa Pero laqqet niddiskutu rridu norganizzaw l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Aħna rappreżentanti ta' ċittadini, demokrazija, hija eh, ħallu kollox kif inhu. U noqogħdu b'attitudni tal-istefer. Kien hemm xagħat il li taxxi qed jiżdiedu li qegħdin naraw hawnhekk li taxxa qed tiġi applikata fil-Greċja din hija eh, vet, imma mhux ħajkun hemm taxxi addizzjonali hawnhekk. Kumment ieħor li xtaqt nagħmel u illi mid-diskussjonijiet hawnhekk ħankunu qegħdin naraw anki fuq sma oħra Il-biraħ l-Ekofin id-diskuta din il-ħadġ id-diskussa u koll fl-Istati Uniti fil-20 Iġifiri, tassew jenħass il-bżon li tittieħed deċiżjoni leġislattiva unek. Nkella t-gvernana l-liġi eh, eh, tal-ġungla. Jena ma naqbilx ma l-liġi tal-ġungla, ġdem l istazvitmi vitmi kolna f-situazzjoni bħal din. Pero grazzi li kullħat tal kommenti eh, kostruttivi ta'kom. Grazzi ħafna nerġaw l-ura għal din l-abbost opinjoni matul il sessjoni tal-votazzjoni għadha naddu issa għal punt seba'. Notre collègue Sergio Cofferati euh, sur son Unaddu għal kollega Sur Kafaratti u l-opinjoni tijaw ta' dwar il-kupru tal-ekonomija. Grazie Presidente. Grazie Signora Presidente. Jina nishtiq nirringrazzja l-kollegi Kollan illi kommentaw il-test li jena tajtilom, tajtom. Umbat huma res u emendi fi spiritu ta' kollaborazzjoni kbira. Din hija xi ħaġa li ovvjament jiena ħadd kost ħafna biha. Ikolli ngħid li maġġor parti tal-proposti tal-emendi li waslu minnaħa tal-President u minnaħa tal-kollegi l-oħra parti l-kbira diġa fihom kellhom lan illi jtejbu, jintegraw, jippreċiżaw it-test inizjali. Dan jikkonferma l-ispirtu pożittiv tagħhom. U għalhekk waslu wkoll għatwetti ta' xi testi ta' kompromess illi meta aħna eh, nieħdu l elementi fondamentali minn dawn l-emendi noħorġu b'soluzzjonijiet illi jistgħu waslu għal konverġenza sħiħa. L-unika kollega illi prezenta ipotezi ta' emenda hija l-kollega Figueredo li prezentat emendi li jiena ma neċċetaħħomx għaliex hija għandha idea differenti. Ovvjament dawn huma ipotezi leġittimi jagħmlu parti minn proġett organiku iżda mod oġġettiv dan huwa alternattiv għat-test illi l-oħrajn ikkumentaw u emendaw. U għalhekk għal din ir-raġuni jidirli illi mhumiex aċċettabbli l-emendi tal-kollega Figueredo. Ovvjament, Jena nirrispettom, narġanejt, fuq l-oħrajn naħda, aħna ħdimna għal soluzzjoni ta' kompromess li naħseb hija waħda effettiva. Jiena hawnhekk nixtieq nitkellem fuq aspett partikolari. Aspett illi jitratta diskussjoni illi kellna aħna u ma permettit illi fuq żewġ kompromessi jkollna konverġenza illi naħsib li seta jkollna. Hawnhekk qed nirreferi mod speċifiku. għal kompromess ċe u għal kompromess e. Is-suġġett illi fuq aħna ma qbilniex jiena xsebt illi stajna naqblu u għal istess suġġett kemm fl-emenda ċi u kemm fl-emenda e. U għalhekk aħfruli jekk jien se nuża l-ħin li għandi disponibbli biex narġa nitkellem dwar dan is-suġġett li ma konvinċiniex hawnhekk. U ma konvinċiex l-iktar il-kollega Rafsieska. Is-suġġett huwa dak tal-ħlasijiet. U tal-ħarsien tagħhom hija tema, hija suġġett, huwa suġġett li għadna kemm nitkellmu dwaru. Jiena nixti nerġa' nissisti dwar it-test ta' żewġ kompromessi għal raġuni ovvja. Jiena naħseb illi huwa dejjem importanti ħafna u huwa dejjem aktar importanti f'sitwazzjoni ta' kriżi terribli bħal dik li għaddejjem minna bħalissa u importanti illi konna strumenti illi jippermettu biex aħna ikonna il-regolazzjoni ta' distribuzzjoni ta' rikkezza li tiġi prodotta, ġifiri strumenti fiskali u strumenti ta' kontratti, fejn ovvjament il-kontratti kollettivi kunu disponibli għannis li jaħdmu għal-ħaddiema, jew inkella il-rizorsi li għandhom lan għal welfare fejn eħtieġa ewlin ewlenija dik illi wieħed jgħix b'mod dinjetus. Jiena evitajt illi inqis l-idea tal-vinkoli tar-rabtiet. U il-modijiet kif aħna nis rridu niddefendu l-kondizjoni tal-level ta' tal-persuni u niddefendu kol il-ħlasijiet li huma jirċivu. Mbagħad l-istrumenti jvarjaw minn pajjiż għal pajjiż Iżda il-prinċipju, il-kunċett ewlieni indispensabbli biex aħna nigarantixxu ħajja din jituża permezz ta' azzjonijiet li jirgwardaw l-iktar il-gvernijiet u dawk li waslu għal ħarsin soċjali. U permezz ta' azzjonijiet illi jinsabu ma' voluti fl-isfera tal-kontratti. Permezz ta' dawn mhux biss nistgħu niddefendu il-pensjonijiet imma wkoll il-ħlasijiet jena nemmen illi il-ħlasijiet dan huwa suġġett li jiena provajt nipproponih fil-qosor l ħlasijiet dejjem irdu iwieġbu għal professjonalità tal-persuna tal-persuna illi taħdem tal-kwantità ta' xogħol li jiena talu jew tala l-iktar marbuta mal-ħin tal-ħidma tiegħu ukoll għal xie produċi dak li jkun permezz eh, tal-ħidma tiegħu, permezz tal-prestazzjoni ta' din il-persuna. Daqstant, dan huwa kunċett ta' rapport ġust bejn il-prestazzjoni ta' dak li jkun, ir-riżultat u il-salarju. Jiena naħseb illi din fasli naslu għalija hawnhekk dan ma jwassara l-ebda ostaklu ta' rapport autonom bejn min jaħdem u min iħadmu. Imma dan iddaħħal kriterju iħeġġeġ biex ikun hemm aġir effettiv, ikun hemm l-aħjar prassi. Din kienet l-intenzjoni tiegħi fil-formulina proponejt eh, f'dawn il-kompromessi. il kompromessi Jiena ma rridx indaħħal rabtiet marbuta ma' pożizzjoni ta' managers għaliex jiena nemmen minħabba l-kultura tiegħi minħabba l-esperjenza professjonali li għandi li dan mhuwiex il-każ. Nixtieq naqaf hawnhekk għaliex kif qedtilkom il-bqija l-emendi apparti tal-kollega Figueredo huma eh, kważi kollha emendi li jena joġbuni għaliex għandhom għan pozitif illi jena apprezzajt immens. Grazzi, l-Onorevoli Elmer. Grazzi, forsi nista ndirizzak pala Sinjura President, għalix dan jamilna kontent. Nishtiq ringrazzja sur kofferati tal-bicċa xol tajba li għamel, iżda meta nati daqatajn lejn il-proposti u l-emendi ta' kompromess, jidirli illi dan ir-rapport kif ġie emendat dak li qed jagħmel huwa li jgħid illi minnaħa ara aħna għandna problema ta' sew serja u l-istati membri li jridu jirranġaw l-affarijiet fiskali tagħhom u dan se jinvolvi tnaqqis tal-nefqa tagħhom iżda mbagħad aħna ngħidu eh, ma nistawx naqtaw il-nefqa f'dan il-qasam, f'dak il-qasam u f'dak il-qasam imma. Għalek ma nafx kontributa minna unek aħna biex aħna solvu l-problemi ekonomiċi. Għalix aħna Eh, waqafna żewġ għanijiet eh, li ta' min jaħdem għalihom ma mhumiex kompatibbli u jiena naqbel li ħafna mill-gvernijiet fl-Unjoni Ewropea jridu jaqtaw il-nefqa biex jtejbu il-pożizzjoni fiskali tagħhom imma ma nistgħux ngħidu hekk li huma jridu jaqtaw in-nefqa tagħhom u mbagħad nagħtu lista sħiħa ta' oqsma fejn aħna ma nistgħux dejjem nofqu inqas. Għaliex jew wieħed irid inaqqas l-ispejjeż jew inkella ma trix naqqas l-ispejjeż. Dik li tolqotni liktar hija li meta nara dawn l-emendi, uħut minnom id-daħlu frazi ġodda, għani ġodda. Aħna biddilna l-ħagġa f'siġra tal-miliet fejn il-membri l-iktar dawk ta' xelluk jistaw ippoġġu maħħa l-aktar affarijiet favoriti tagħhom biex is-siġra tal-miliet tkun dekorata sabiħa kif toġobhom. U ma edin jistaqsu għal daw l-affarijiet fejn anku ma stess edin jirrikonossu il-mezzi eh, fiskali li għandhom disponibli l-istati membri biex joppoġġaw dawn l-għaniet u ma limitat immens. U għalek jina nikonkludi billi nejt jina ma nafx eh, dan il-rapport kif jinsab sew kif ser jiġi emendat, ma nafx kontribut pozittiv jista jagħti għal problemi li qegħdin niffaċċjaw. Jew inkella problemi li qegħdin jiffaċċjaw ċittadini Ewropej. Grazzi tal-kontribut tiegħek l-Onorevoli Randall. Signora President, kollegi, jiena nishti insemmi tlet affarijiet. Jiena kontent illi il-rapp Porter semma il-punt numru 9 li sistema ta' sigurta' soċjali eh, jistgħu jkunu effettivi fil ġajjeni Iżda jiena xtaqt ngħid il hawnhekk maħniex nitkellmu dwar sistemi li huma strutturati biex iżidu l-konsegwenzi soċjali. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar pensjoni wkoll Pensjonijiet li ma jisemmewx f'dan ir-rapport. Forse hawnhekk nistgħu nagħmlu xi titjib. F'punt numru 10 xtaqt li kieku il rapporter ikun aktar ċar f'dak li għandu x'jaqsam dak li għamel dan l-aħħar kummissarju għall-munja. Xtaqt li kieku esprima ruħu mot aktar ċar dwar il-kwistjoni tal-pensjoni ta' 67 sena li diġa ġrat f'xi pajjiżi. U li huwa meħtieġ li nżidu l-età ta' pensjoni biex insaħħu e, il-budget. Tifiri, iċ-ċittadini jridu jerfaw il-pis biex insaħħu il-budget. Taqti li kiku rapporter tkellem b'mod espliċitu dwar dan. Jan dokumenti ħor ukoll marbut mal mod kif l-emendi kif kienu l-emendi tal-kollega tiegħi Figueredo. Jiena jkoll ngħid din il-kritika mhix ġustifikata. Eh, Kritika li saret fl-emenda 29 tal-kollega Figueredo jingħad illi l-iżvilupp ta' istituzzjonijiet soċjali aċċessibbli fost l-oħrajn u sar riferiment wisq kritiku. Jiena jkolli ngħid li kummissjoni ta' Affarijiet Soċjali il-Komitat tal-Affarijiet Soċjali dwar il-povertà din hija għal il-sistemi ta' titjib soċjali u ta' istituzzjonijiet eċċessivi għal pubbliku huma importanti biex niġġieldu l-faqar. Kien ikun aħjar kieku rapporter ħan konsiderazzjoni is-sena għal ġlieda kontra l-faqar u l-eskużjoni soċjali fil-rapport tiegħu. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Jasklofseska. U iktar faċli tej dana. U iktar faċli il-sejjaħ li dana. Għalix naf li kun jomi huwa tasaw diffiċli biex l-isnu. jogħġbok, Tista' titkellem. Grazie tassew. Fl-opinjoni ta' Sur Kofferati dwar il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar is-sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi hemm nieqes il-likwidità tal-servizzi tal-finanzi pubbliċi. U dan mhux jiffoka dwar xi ġenerat kabir ekonomiku u l-estensjoni tal-perjodu tal-attività professjonali. Solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l monitorat tal-finanzi pubbliċi. Impenna s-sistema tal-pensjonijiet Dawn huma l-punti li għatkellim dwarhom fl-emendi tiegħi tkellimna, inti tkellim dwar żewġ pilastri, imma jiena nixtieq proponi tlieta. Swieq finanzjarji u sistemi tal-salari illi jiena naħseb dan huma sistemi mifrusa illi jistgħu jiffinanzjaw sistema tal-pensjoni, imbagħad hemm emenda oħra illi tirreferi għall-immigrazzjoni. Inti qed illi dan huwa remedju għal programmi demografiċi li jiffaċċjaw l-Istati membri. Imma jina naħseb li aħna rridu nieħdu vantaġġ aħjar mir-riżorsi umani tagħna. U ma nażlux li jkunu soluzzjoni tal-immigrazzjoni. Nixtieq nisħaq dwar punt ieħor li jiena nħossli tassew importanti. il-monitoraġġ ta' nefqa pubblika. Minħabba l-impenji attwali u dawk tal-ġejjieni, l-impenji soċjali. Jiena grata ħafna għal-kooperazzjoni li jinkeli ma'kom. Jinkeli miegħek, Sur Kofferati. Sur Kofferati fassal sitt emendi ta' kompromess U soluzzjoni li inti qed tipproponi f'kull waħda hija l-istess mod kif aħna qed nagħmlu dwar A, B u D aħna naqblu ma dawn il-kompromessi. Iżda minħabba C, E u F, F il-kompromessi l-oħra. Uħut minn dawn l-emendi imorru kontra il-pożizzjoni tal-grupp tagħna, għalhekk aħna ma nistgħux nappoġġaw. Dwar kompromess ċe, aħna ma nistgħux naċċettaw ir-referenza għal politika fiskali għal ħarsin tas salari il-pensjonijiet u il-benefiċi tal-qat huwa diffiċli li inti eh, tifhem li aħna maħniex favuri, ma jindan se nispjegah parti minn kompromess e aħna ma nistawx naprovaw referenza biex nappoġġaw remunerazzjonijiet Forsi tista' tifhem li dan jista' jiġi interpretat modi differenti u wasal taħwit sħiħ. Dwar kompromess f u referenza għas-sistema tal-finanzi pubbliċi bbażata fuq id distribuzzjoni ta' tħul nazzjonali, din hija ħaġa mhix aċċettabbli. Il-kriżi wrietna illi f'pajjiżi fejn saru bidli ta' sistema tal-pensjonijiet dawn il-pajjiżi issa mhux qed ibatu daqshekk minħabba l-kriżi finanzjarja. Għalhekk irridu nippruvaw nfittxu soluzzjonijiet illi ma naqsus il kondizjoniet ta' għajxin għal persuni irtirati rridu intejbu l-affarijiet permezz ta' bosta miżuri differenti. Jekk aħna eh, nwafqu l-prinċipli li għanna u nimxu maħħom dan ser ikun perikolus għall-ekonomiji. U għalek ma naqbilx ma dawn it-tlet kompromessi, nispera li weġib il-mistoqsijiet tijak. L-onorevoli Javira. Grazzi. Jina nishtiq nitkellem bil senatif tijaj. Nishtiq nirringrazzja s-sur kofferati tal-opinjoni tijaw. nixtieq ngħid illi 99% ta' dan id-dokument huwa bilanċat. U l-grupp politiku tagħna ser jappoġġa din opinjoni. Aħna nemnu illi aħna irridu naqdu l-politika tar kupru ekonomiku ma' miżuri kontra l-qatt huwa ċar illi n-numru ta' postijiet ta' xogħol ta' kwalità ser itejbu l-effiċenza tal-investiment. U l-istqarrijiet illi hemm f'din l-opinjoni li tkellmu dwar politika fiskali huma tassaw loġiċi. Dwar kompromessi Ma nistax nejt ħafna dwarhom għaliex ser nifutaw dwarhom għada. Mbagħad naraw għada. Iżda għandi mistoqsija waħda. L-onorevoli l-in għamlet xi emendi u jiena ma nistax nifhem. Għaliex is-sur kofferati ma aċċettax l-emenda numru erba. Għaliex din hija simili ħafna għall-idejat tiegħu stess. U din l-emenda dak li tagħmel huwa li tiċċara l-idea tas-sur kofferati. Grazzi. Grazzi. Hemm xi ieħor li jixtieq jitkellem? Le? F'dan il-każ ngħaddi l-mikrofonu lir rappreżentant tal-Kummissjoni sur kontesto. Grazzi, Signora President. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq nilqa l-opinjoni, la bosta opinjoni ta' Sur Konferati li aħna naħsbu illi hija tajba ħafna f'dak l għandu xaqsam it-fassil tal-politika. Sfortunatament ma kellix il-possibilità li nħares li l ta' kompromess. U għalek, jina nishtiq ċi ħaġa tal-elementi li ġun fasla qabel. Ovvjament, aħna nilqaw l-fukar fuq il-bilanċ u l-ħtiġa ta' tisħiħ tal-finanzi pubbliċi l-iktar fid-dawl tal-popolazzjoni li qiegħda dejjem tixxieħ. u xieħut mill-emendi jitkelmu dwar dan. Din hija xaġa sew importanti. Fid-diskussjoni tkellimna dwar is-salarji. Aħna nikkonsidraw illi li, li ma politika tista tkun meħtieġa biex tkopri l-izbilanċi f'perjodu qasir ta' żmien. Aħna wkoll nafu dwar il-fatt li s-salarji iridu jqisu l-iżviluppi tal-produttività. U għalhekk dak li ġie suġġerit mis-sur kofferati aħna nappoġġawh minna tagħna għaliex ovvjament is-salarji iridu jkunu konformi mal-livelli ta' produttività wkoll. Ovvjament, aħna ma nistawx naqblu ma dak kollu l-intqal jew li ġib propost kontra ir-wol tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Għaliex aħna dan nikkonsidraw bħala strument ta' sew siwi. Biex aħna nikkoordinaw il-politika huwa wkoll meħtieġ fil-fdin il-kriżi ekonomika attwali u dak kollu li kelli ngħid. Grazie. Is-sur kofferati. Jidispeċini illi il-kollega Elmer mux ma jinsabxaw. Nishtiq nejdlu illi jena ma ħsibx dwar bini ta' eh, siġra tal-milit fej kullħat waħle dekorazzjoni li jishtiqu. Dan għalix fil-kultura tiegħi ma jittizistix is-siġra tal-milit, ma jeżisti il-presepju. U il-presepju il presepju u il presepju huwa mamul minn pasturi illi jieħdu regali tagħhom jew imorru biex jagħtu qima il-tarbija li għadha kemm twildet. U għalhekk l-azzjoni hija xi ftit aktar komplikata l-azzjoni tal-presepju. Għaliex fil-presepju inti tittażel il-pastur, tittażel is-suġġett, li dan il-pastur b'xi mod ieħor jirrappreżenta. Jiena eh, daku li provajt nagħmel, provajt nagħmel dan l-isforz. Ipprovajt nevita ngħid il-kollega Endel eh, li nagħmel riferimenti għal perjodu qasir ta' żmien. Dan għaliex is-suġġett tal-opinjoni għandu bżonn ta' sforz ta' viżjoni li tara fit-tur hemm li jistgħu jibdew mal-ajr, iżda dawn huma azzjonijiet illi jridu jkunu effettivi matul iż-żmien u mhux jispiċċaw mal-ewwel. Mem lebda riferiment għas suġġett dwar il-ġlida kontra l-faqar u l-eskużjoni soċjali. Mhux għaxi ma naqbilx ma dan imma jiena nemmen illi dan is-suġġett u kun aħjar kiku jiġi iżolat u jiġi indirizzat mhux kif ġiġi manka bil-farur simboliku illi huwa għandu f'inizjattivi li jiseħħu f'sena, għaliex il-problema mhux se tissolva f'sena. Imma huwa importanti li f'sena nagħtu aktar importanza lil din il-problema. Din hija wkoll komplementari mal-linja ta' azzjoni l-istrateġija 2020 20 tagħti lill-Unjoni Ewropea. U nerġa' ngħid mhux b'kombinazzjoni. Nixtieq ngħidu l-kollega Dana li suġġett tal-servizzi soċjali huwa suġġett li ġejna qed naraw qudiemna hawnhekk. U dan joġob ħafna li rappreżentanti tal-politika, rappreżentanti soċjali tal-gvernijiet fl aħħar deċenni. Huwa evidenti illi tnaqqis minnaħa ta' rikkezza li tiġi prodotta fil-pajjiżi kollha, fl-Unjoni kollha, tista' tpoġġi fi problema sħiħa il-servizzi soċjali. Il-pensjoni huma e, fost istisien ta' servizzi pubbliċi, kullimkien servizzi soċjali. Fl-Europa naraw storja twila ta' protezzjoni tal-persuni li din saret permess tal-welfare, servizzi soċjali. Jina, mux għax ma naqbilx ma tliet pilastri, imma nishti nejdlek, u mux għax għandi opinjoni differenti minn min tijak, illi flimkien ma dak fundamentali, ma dak publiku, u għatajjeb illi l-persuni kollom okkazjonijiet oħra, opportunitajiet jew finanzjari, jew inkella eh, ta' kontratti, għalli din id-distinzjoni bejn finanzjarju u kontratwali, kontratwali f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni ma teżistix għal raġuni ta' lingwaġġ u għalhekk jiena xtaqt inqassar hawnhekk. M'għandi għandek raġun, jiena nemmen illi persuna jista' jkollha rapport privat ma' bank għaliex hija tagħmelet tfaddil ta' hemmhekk biex tibni l-pensjoni tagħha jew inkella ikollha soluzzjoni ta' kuntratt, soluzzjoni kollettiva illi tippermetti biex kull darba kull darba li jkun hemm żieda fil-paga li huwa iwarra parti dawk ir-riżorsi tiegħu biex ikollu fond ta' servizzi soċjali jina profajt ninsisti illi jekk eh, ikolkom xi soluzzjoni toħra jiena disponibilità tagħkom biex nippruvaw nirranġaw l-affarijiet. Iżda dana, referiment għal politika fiskali biex nħarsu salarji skont jien għandha xi rabtiet tekniċi li huma kważi awtomatiċi ma nistgħux nefitawhom. Per eżempju, biex inħarsu is-salarji għandna bżonn il-progressività fis-sistema fiskali. Jiena ma rridx noqgħod nidħol fi deskrizzjoni tal-ebda mekkaniżmu partikolari. Għaliex hemm xi diverġenzi bejn pajjiż u ieħor, jiena waqaft biss fuq il-prinċipju. U jista' jkun li meta wieħed jitkellem biss fuq il-prinċipju jistgħu jinħolqu xi perplessitajiet jew xi suspetti. Iżda jiena waqaf hemmhekk. U dan huwa l-istess mod Dak li għandu xjaqsam il-kunċett ta' ugwaljanza, dak li għandu xjaqsam il-salarju, eh, kemm kun ġust il-salarju. Aħna nistgħu ma naqblux bejnietna x'inhu ġust u x'mhuwiex ġust. Iżda jiena nemmen ukoll li f'kull pajjiż skont l-istorja tiegħu, skont ir-rapporti bej l azienda il-kumpanija u min jaħdem, l-rapport bejn l-istat u sistemi ta' protezzjoni tiegħu, Jiena naħseb li din tista' tissolva biss permezz tal-kuxjenza u permezz tal prossi Madonna kollu, jiena naħseb li importanti illi eh, kunem hemm riferiment kulturali u politiku għal fatt li hemm relazzjoni bejn il-xogħol u salarju. Għaliex irid rapport ukoll bejn il-ħidma, x-xogħol u l-produttività illi ovvjament din tappoġġa kemmu leġittimu il-xogħol u kemmu effettiv ix-xogħol. Mbagħad dwar l-emenda 19 tal-paragrafu numru 4 jiena naqbel miegħek għandek raġun. Dan jagħti eżempju aħjar ta' dak illi jiena kont ktibt. Forsi kien hemm xi nuqqas ta' jiena mhux għax ma naqbilx ma dan ma din l-emenda, anzi naħseb li emenda tajba men, so rridu naċċettawha. Tajjeb wis. Ina żgur li s-Sinjura Ovvija issa serħet moħħa. U issa nisa nivotaw dwarra fl-laqtada. Nar u għalek dak il-punt nduru għal-punt li jmiss fuq l-agenda u għalek nishtiq ndur lej Is-Sur Pascal Kruni għall-ewwel skambju ta' idejat fuq ir-rapport illi kiteb fuq il-kontratti atipiċi karriri professjonali sikuri fl ta' u forum ġodda ta' dialogu soċjali. Il-rapporter. Fidek. Mela, l-ewwel eh, prezentazzjoni, l-ewwel parti tal-prezentazzjoni tista' tagħmilha issa. Grazzi, tejt il-Sinjora Kruni. Il-rapport hija ħirġa mill-perjodu wara l-kriżi, imma kien relevanti ukoll qabel u ġan kien ġi relevanti wkoll biżida tal-impjieg. Anzi, biżida tal-qat u irridu naraw kif ħan minn din il-kriżi u noqqas ta' u rridu nħarsu lejn żvilupp sostenibli, progress soċjali u ħarsin soċjali. Essenzjali li nsaħħu politika f'termini ta' mm, impjieg, taħriġ aħjar aċċessa aċċess tax-xogħol u li niġġieldu mod effettiv kontra l-esklużjoni tas-suq tax-xogħol. u fejn inti għandek situazzjoni fejn għandek kontratti atipiċi mhux normali, mhux tas-soltu. U fejn inti tista' żid dawn it-tip ta' kontratti fi żmien ta' kriżi tajjeb li nħarsu ftit lejn il-vantaġġi żvantaġġi ta' dawn it-tip ta' kontratti u illi wkoll nittawlu lejn l-impatt li dawn se jkollhom fuq ħaddiema illi għandhom kontratti ta' dan it-tip u illi il-Kommissjoni u l-Konsil il komplew jaħdmu fuq dan is-suġġett ukoll. U għamlu mod illi jaraw illi dak illi daħħal rigward dan is-suġġestri mwettaq kif suppost. Aħna hawnhekk qed nippruvaw innaqsu il-karatteristika doppja ta' suq ta' xogħol fejn inti minnaħa għandek ħaddiema b'forom sikuri ta' xogħol għabbażi ta' kontratti u mbagħad oħrajn dawk iktar flessibbli. Aħna ħarisna lejn tlett affarijiet. L-ewwel nett dawk il-kontratti mhux tas-soltu. Issa meta titkellmu dwar kontratti par dan it-tip, aħna rridu inqisu presti tajba li ġiet eh, żviluppata f'stati membri oħrajn, pereżempju ġewwa dawn marka u iġidu kol insaħħu il-ħarsin tal-ħaddima f'man dan il-qafas iktar flessibli, politika attiva illi tipprovdi sikurta għal dan it-tip ta' kontratti u irridu naraw kif ser naqdu dawn il-kontratti. Mux ta' soltu. U meta titkellmu dwar dawn il-kontratti, forsi jkun qegħdin nitkellmu fuq ħafna affarijiet differenti. Karatteristika oħra ta' dawn it-tip ta' kontratti hija li huma essenzjali għal dawk li jinstabu qiegħda għaliex irridu namlu mod li dawn il-persuni jerġgħu jitlu fil-post tax-xogħol kemm jista' jkun malajr għaliex għandna statistika li turina illi iktar ma jdubu il-barra mix-xogħol dawn in-nies iktar ma jkun diffiċjalihom illi jerġgħu jitlu f'xogħol. Vi anki jekk għalmenu jkunu qegħdin jaħdmu b'dawn it-tip ta' kontratti biex tas-soltu għallin inqas ikunhom siq waħda fil-bib biex ngħidu hekk. U ikunu nistgħu wkoll fl-istess ħin kontra x-xogħol illegali li hija xi ħaġa li naraw madwar l-Ewropa, sfortunatament. Mbagħad tiri parti ħars lejn il-flessikurtà u t-is il-forum varji ta' xogħol sikur U li qed raw huwa li hemm ħafna kumpaniji illi m'għandhomx l-informazzjoni fuq il suq ekonomiku u mhux dejjem huma konfidenti biżejjed għalhekk ħafna drabi jiddeċidu li ma jabdux nis ġodda. U forsi anki ikun hemm min jirrifjuta ċertu xolax jibżaw illi ma jkunux jistgħu ikomplu iħallsu dawk il-persuni li jimpiegaw. Għalek, importanti li kinprovaw inġelu kumpaniju persuni mux impiegati telli diskutu ċertu affarijiet flimkien u flessi kortaw mezz kif aħna nistaw inkopru dawn it-ħassib minn kumpaniji. U naħseb li aħna li rridu nżommu u dimajnejna huwa illi kontrat mux minar limitu fissat u mux definit forsi huwa dak li huwa meħtieġ għal dak li jkun minħabba li forsi jsib il bejn ix-xogħol u l-ħajja tad-dar jew forsi xi ħadd irid jagħmel xi tip ta' taħriġ eh, u jrid sempliċiment jagħmel xi tip ta' xogħol part-time. Għalhekk aħna rridu kunu lesti li nilqgħu dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet permessa dawn il-kontratti atipiċi. U jridu nagħtu wkoll lejn dawk illi huma impjegati f'dawn it-tip ta' kontratti jridu naċċardaw illi għandhom il-ħarsin soċjali meħtieġa. It-tielet parti din tħares lejn id-dialogu soċjali. U naħseb li r-wol tal-partijiet soċjali hija kruċjali. Lix fost l-istati membri em, dialogu soċjali differenti. U dan ma meħtieġ ħafna speċjalment din it-tip ta' kontratt. Imma ovvjament ukoll meta nħarsu lejn dak li qed ituna f'termini ta' informazzjoni fil- um, Kumitat Tampik dialogu soċjali u xi ħaġa li fil-fatt aħna għandna naraw illi insibuha fl-istati membri kollha fuq livell ndaqs. Grazzi, te iċ Naħseb li din nistgħu nħarsu li b'mod innovattiv. Għax brabta mal-rapport tiegħek inti forsi tiftakar l-ewwel studju li ġi ppreżentat lilek taħt il- kategorija jew l-isem li kella qabel kienet tip ta' struttura jew bażi biex nkomplu nibnu fuq dan ix-xogħol nasab li hija għabbażi ta' dak l-istudju illi xtaqna nabottaw dan ir-rapport. U għalhekk nimmaġina illi inti ħarrist sew lejn dan u flejtu u ċert li ħanerġaw, ċert li ħanerġaw l-ura għal dan il rapport għax kien iħaddan ħafna dettal. Kien hemm min talab illi jiġi involut f'dan ix-xogħol fuq żewġ tipi ta' studji li twettqu. u din il labazzar ta' Sinjora Kruni, għalek nistandur eh, Sinjora Isabella Bjatter li i se tkun qed eh, tippreżentanna żewġ rapporti illi żewġ ġew fasla l-Eurofound. Eurofund u l-punt ewlieni ta' dan istudji eh, ġew mibgħu tal-ilkom għalhekk nistandur issa lejn Sinjura Villetta 10 minuti. Waħda minn dawn il-prezentazzjonijiet huwa ta' tipi flessik ta' flessik kurta jew flessibli u l-oħra hija analiżi esploratorja tal kondizjonijiet Ewropej tax-xogħol u dwar is-servej li tratta dan. 10 minuti fidejk, Sinjura. Grazzi tassew. Grazzi tassew tal-li li il-għajt il reċerka tal-Eurofund, jina xtaq sempliciment nitkellem dwar il-limiti ta' riċerka billi ngħid li aħna konna qegħdin nimmiraw forum ta' xogħol verament mhux ta' soltu u li aħna konna qegħdin nippruvaw qegħdin nqisu dan il- dan il-tip ta' xogħol li huwa li kif sejħa green triangles. Walna konna qegħdin inħarsu lejn xogħol part-time tassew fuq żmien qasir u, u, u, u xogħol fiss fuq kontratt, pereżempju ta' sa' xi xhur, qasir ħafna u anki arraġament ta' xogħol ta' inqas minn għaxar sigħat pereżempju jew dawk li ma kellhomx ukoll kontratti u dawk li kellhom kontratt ta' tip on call. Maqt li qed inħarsu lejn dan it-tip ta' kontratt l-iktar mill-ħaddiema għadhom jaħdmu forum ta' xogħol standard. Waqt mill-sħariġ ta' narajna li 76% tal-ħaddiema għadhom fuq kutratt eh, permanenti u fuq żmien twil. Għalhekk Peress għalfej qed inħarsu lejn dan is-settur ta' eh, żgħir ħafna ta' tip ta' xogħol qasir. Waħda mir-raġunijiet li sema diġawa minħabba li xejriet edin jizdidu f'dan it-tip ta' arranġament kontratwali u edin jizdidu bil kbi għalek dana ta' min iżo ma' jneħfu. Aspetti ħor huwa li il- drittijiet ta' impiegati, implementazzjoni ta' dan il-ħaddim ma' diffiċli ferm, ma' ibsin għal tlet raġunijiet. L-ewwel wieħed diġà rajnieh huwa minħabba li s-sikurta iskemi ta' sikurtajiet soċjali mhumiex infassla għal dawn it-tip ta' arranġamenti kontratwali daqshekk speċifiċi. Ġifieri hawnhekk għandna rwol u għandek l-importanza li għandha xtaqdi rwol tal-msieħba soċjali fejn għandek arranġament speċifiku fuq uh, xogħol ta' aġenzija temporanju part-time li jiġu mfasla fuq livell tal-Unjoni Ewropea mbagħad jiġu mwettqa fuq livell nazzjonali. Tini għal raġuni l għaliex dawn it-tip ta' arranġamenti kontratwali speċifiċi għandhom diffikultajiet biex jiġu mwettqa hija li mħabba il- rappresentanza fuq livell ta' trade unions ta' dawn il-ħaddima mhijiex żviluppata daqshekk, mhijiex żviluppata minħabba t-tip ta' xogħol, bit-tip ta' ħaddiema li jaħdmu f'dan ix-xogħol. U minħabba forsi mhix minħabba dan huwa maħabba wkoll il-post il-ġeografiku fejn sab ix-xogħol huwa minħabba l-fatt ukoll illi eh, hemm min huwa kontra dawn it-tip li kunem ħarsin ta' dawn it-tip ta' drittijiet ta' dawn il-persuni. U dan huwa importanti mhux biss stati membri illi issieħbu mal-Ewropa mill-2004 imma naraw ukoll illi jem xieħil illi eh, edin ħasbuna pal per eżempju ġewwa Danimarka fejn it-trade unions għandhom qed ikollhom xi problemi meta jiġu biex eh, jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-ħaddieba u hemm nuqqas ta' persuni li qegħdin jisihbu ma' trade unions li qed eh, ukoll jipperikola il-saħħa u s-setat ta' trade unions meta jkunu qegħdin jinnegozjaw Eh, u jiddiskutu ma' kumpaniji. Għalek għan livell ta' kontroll baxx ħafna fil-livell ta' twetti ta' drittijiet ta' dawn il-persuni għal dawn it-tip ta' ħaddima minħabba il-kapaċità baxxa tal-ispettorat tax-xogħol u tal-ħaddima f'dawn l-istati membri. raġuni oħra, għalfejn qegħdin inħarsu lejn dawn it-tip ta' kontratti minħabba il-sogru ta' faqar dak li jekk jisejħ in-work poverty, ġbi dawk il-persuni li jaħdmu ma' xorta jaqgħu taħt il-kategorija ta' foqra. Għaliex mhijiex problema assaċ tal-paga mod dirett tal-ħaddim jew ħaddima għalkemm għandu tip ta' kontrat li huwa taħsogru, sogru, imma hija aktar il-fatt illi fuq żmien twil dan it-tip ta' xogħol mhux tas-soltu u l-arranġamenti illi jgvernaw mhuwiex se jsarraf drittijiet tal-pensjonijiet, ta' pensjoni, ta' assigurazzjoni tas-saħħa u din hija waħda mill-problemi ewlenin għal skema ta' xogħol ġewwa l-Ġermanja fejn is-assigurazzjoni tas-saħħa mhijiex ta' bil-fors u il ħaddiema qegħdin jisibu illi qegħdu jħallsu assigurazzjoni fuq livell privat u li dan qed jiswilhom kemm xa flus mhux ħażin. Il miex kwistjoni tal fat ta' xuma esposti u mhux esposti iktar minn ħaddim oħra, imma minna ħal-oħra iktar isa taħlita ta' il-sogru li eventualment ħajkun hemm ċertu riskju li kun qed jieħdu u dan iġi li dan l-arranġament kontratwali tkun pjuttost riskjuża fuq żmien twil. U il-problemi tas-saħħa jistgħu jitqiesu li kollom effett anki fuq żmien itwal wara e, e, e, li kun intem il-kuntratt ta' xogħol tagħhom. Żewġ punti, xit ngħidu bis minn minnaħa u x'irdu ngħidu flessibilità minn l-oħra. Aħna dak li rajna permezz ta' ħafna mill-istudji tagħna u għalli s sikurtà jew il-nuqqas ta' sikurta hija qiegħda tiżdied kull ma jmur inti jendek persuna bħilit baxxi li qegħdin jaħdmu jafxolijiet li kreddu kwalifiki baxxi paga baxxa u dan huma kollha elementi illi ħajsarfu fil- nuqqas ta' sikurta fuq il-posta xogħol tiegħek. Imma mhux kulħadd qed jara il-sikurta jew nuqqas ta' sikurta fl-istess mod. Per eżempju, ħarsu lejn starix li sar minnaħat tal-Portugal illi twetta fuq il-fat illi talbu l-ħaddima jekk qed iħossuhomx sikuri f'xogħolhom. Ovvjament dawk illi kellhom kutrat permanenti fuq żmien twil kellhom toħossu ħafna iktar sikuri minn dawk illi dawk li jaħdmu l-qas minn 35 sena. Iżda Dawk il-ħaddima li kienet qed jaħdmu inqas minn 50 sija li huma nfushom qisu lilhom infushom bħala sikuru mhux ħażin, u hawnhekk għandna l-possibilità li jistgħu ngħidu li xi wħud minn dawn il-ħaddima jażlu illi jaħdmu dan il-tip ta' kuntratt mhux tas-soltu. Xorta waħda din l-għażla irridu nqissuha bil-qrib, speċjalment meta naraw il-lat tan-nisa u x'jistgħu u l-wol li għandhom x'jaqdu n-nisa meta jippruvaw jaqdu il- xogħol u dmirijiet oħra tagħhom. Allura din hija relattiva ħafna mhux biss għax mhux għax eh, eh, fuq il-post ta' xogħol hemm livell eterogenju, ma għax eh, dipendi fuq l-isfond, esempio fl-Olanda, ma jfissirx li wieħed għiex sikur meta jkun dan it-tip ta' kontrat mhux tas sotu palma u forsi ta' oħrajn. Sinni flessibilta. Organizzazzjonijiet ta' Eh, minn ħaddem, ħafna drabi jisom jitpinġuħom tal-imot illi illi huma kontra flessibilta. Rajna fl studju tagħna li kien hemm min organizzazzjonijiet ta' minni ħaddem madwar l-Ewropa illi kienu qegħdin jisu li forsi kien hemm xi limiti fil-interessi anke tal-kumpaniji fuq il kurta u rajni għadi fl-Lussemburgu, fl-Ungerija u ħafna fil-Repubblika ċeka rajni għadi fejn eh, minn ħaddem kien u għedin jirreżistu u jisu illi jekk wieħed iżid il-flessibilità fil-xogħol part-time u arranġamenti kontrattwali part-time u li jżidu il-kontratti Eh, mux fissi jista' jwassal issa rafal ħafna spejjeż għal kumpaniju u ma jkunx effeċenti kemm għal ħaddiema kif ukoll għal kumpanija. ċert intropi, tista t-konkludi Mela, Iva, biex naħla, nixtieq ngħid illi aħna xtaqna ngħidu illi hemm xi politika jew linji ta' politika illi huma meħtieġa li huma marbuta ma' politika ta' prevenzjoni bejn edukazzjoni, politika ta' edukazzjoni hemm kella politika li jiġġieled kontra dawk li jitilqu mill-skola ta' età żgħira jew inkella r-riskju ta' sikurtà u s-saħħa u il-fatt li dan il-politika ta' sflessi sigurtà irridu jkunu msejsa fuq is-sot. U rridu rridu naraw se jiġri wara, wara l-arranġament ta' kontrat jintem. Politika ta' kornament għandhom ukoll jimnew madwar il-possibilità li l-imsiħba soċjali iħarsu lejn il-livell lokali u għamek jibnu xi tip ta' soluzzjoni dawn il-tip dawn il-ħaddima illi għal darboħra maċċem ħafna minnhom għalissa imma qegħdin jinfirxu jikbru kull ma Grazzi. Nous en venons maintenant à la deuxième partie de... Grazzi ħafna nkomplu issa bit parti ta' dan l-iskambju Eh, parti il-prezentazzjoni tal-rapporter nixtieq issa naddi għal Business Europe irrappreżentat mis Mr. Seruti li huwa um, rappreżentant anke tal-affarijiet soċjali. Ħames minuti Sir Seretti. Signora President, huwa ta' pjaċir u nura li l-ekonomja kellum, grazzi tal-istadina. Aħna napprezzaw dialogu regolari wkoll ma' dan il-kumitat jina nixtieq nitħaqadin fil-bidu tal-interventi għaj nixtieq nagħmel numru ta' kummenti li huma marbuta ma' l-abbozz tar-rapport tas-Sinjura Kaluni. Dan għandna qabel din il-laqgħa nixtieq ngħid illi Il-mod kif innu għabbazzad dan il-rapport huwa pjuttost bilanċat u jirrifletti il-pozizjonijiet differenti wkoll. Aħna nilqaw il-fatt li qegħdin nifukaw ukoll fuq il-bżonn illi nistimulaw U rridu ħarsu koll il strategija xinu xin biznis għamlet xi kalkoli ta' xistaw ikunu il-konsekwenzi ta' dan it-tkabbir, jekk ngħaddu minn persenta wieħed għal 2% ta' tkabbir ekonomiku kun dan ħajsara f-6 miljoni u nofs impiegi ġodda. Il-rapport jisħaq u koll il-bżon illi ikolna ambjent li ħedġaċ il-xol u l intraprenditori u li nem neliminaw il-biżijiet amministrattivi l SMI sun simplifikaw ukoll il-formalitajiet tal-impjegati, anke impjegati ġodda. Nisħu, joġobna l-enfazi li saret fuq il-flessikurta. U napprezzaw kol illi il-fless sigurta għattinata importanza kbira anke meta suq ta' xogħol ikun sejjer tajjeb kif ukoll meta jkun hemm diffikultajiet fil-fatt hemm ħtiġa kbira ta' fless sigurta propju għax qed nitfaċċaw diffikultajiet. Anke meta nitkellmu mal-impjegati aħna. Il-flessi sigurta kienet mezz kif eh, naqqasna l-impatt negattiv. Forsi l-iktar aspett importanti ta' riformi nazzjonali tkun lajnuna l-kumpaniji sabiex jadattaw ruħom għal bidlit fis-suq. Jidun investu iktar fl-edukazzjoni u t-taħriġ u għawnek nishtiq nirreferi għal ehm, xaħġa li sabu l-Eurofound f servej ta' s-sena li għaddit fejn dar illi tlet kwarti bil-kumpaniji tiġa għandhom smet sistematiku kif jinkludu t-taħriċ fl-operazzjoni tagħhom. U dan huwa element importanti ħafna għandna nibnu dwarhom. Dan juri li t-taħriġ jittihad bis-serjetà u għalina huwa importanti ħafna koll illi nisħu fuq il-bżonn illi wieħed jitgħallem sabiex jibqa' eh, impjegabbli. Nixtieq nirreaġixxi wkoll eh, dak li għajt ir rapport ċeli l msehba soċjali għandhom ruol importanti għawnek. Aħna dina toġobna naħsbu li għadda eh, eżempju tajjeb tal-kapacità tal-impiegati u l-ħaddima, rappresentanti tal-ħaddima sabiex nsibu soluzzjoni taħjar ta' fis-suq tax-xogħol. Riċentament lestejna n-negozjati fuq il-ftim għafas u naħsbu li dan ħajkollu effett tajjeb fuq l-istati membri u ħajjatu kontribut d dibattiti għal riformi nazzjonali. Ovvjament, element minnhom hawnhekk u illi ħajġi prezentat 25 ta' marzu fis-summit soċjali ta' tripartit u nixtieq Nirringrazzjakom tal-inkludejtu dan il- dawn l-imsebba soċjali. Imbagħad għandi xi affarijiet oħra li nixtieq ngħid fuq is-sigurtà fis-suq tax-xogħol. Il-kelima ta' qabli qalet illi għalet affarijiet xi differenti minn dak li kon ħanajt jien, naħseb l-importanti huwa il-kapaċità li l-individwi iżommu u jsaħħu l-impjegabilità tagħhom. Flimkien investiment fi taħriġ u l-edukazzjoni li referejt għalih, naħseb illi l-aspett importanti hawnhekk huwa li wieħed isib mezzi kif jippromovi u jisaħħaħ l-impjegabilità. Il-flessibilitajiet, il-flessibilità hija importanti wkoll. U il-kwalifika ta' dawn it-tip ta' kontratti bħala atipiċi naħseb li hija żbaljata. Nirreferi dak li għadha kif qalet Isabella Billetta jiena kont sorpris nisma li 76% tal-kuntratti huma permanenti għax fid-dokument li ilna qabel jiena qrajt illi iktar minn 50% tal kuntratti jkunu permanenti. Naħseb li dana jirrifletti iktar ir-realtà tas-swieq tax-xogħol pjegi flessibli zdidu. Zewċ kummenti ta' konklużjoni, iż-żaza fis-suq tax-xogħol naħseb importanti illi naqdu iż-żaza u l impjiegi Ma nistgħux aħna illi naraw wieħed minn kull seba' żaza jitilqu mill-iskola kmieni. Unbat fil rigward ta' mezzi flessibli ta' xogħol, id-dejta li għanna turina illi bl-individualizzazzjoni tal-stili tal-ħajja dan it-tip ta' kontratti jindirizzaw ukoll il-preferenzi individwali. U il-servi tal-2005 80% tal-ħaddiema li ġew mistoqsija dak iż-żmien qalu li sodisfatti bil-kondizzjonijiet tax-xogħol u 76% tal-ħaddiema part-time jaħdmu part-time ma jeżlu huma li jagħmlu hekk. Nasab ta' ħaġa importanti hawnhekk li nsibu fi kif um, ehm, insibu bilanċ bejn il-xogħol flessibbli u l-kontratti permanenti. Dan huwa ostaklu kbir għal ħolqien tal-impjegi u dawk il-pajjiżi li jaraw ix-xogħol bħala xaġa flessibbli l-Olanda u Danimarka per eżempju ma dawk li għandhom suq tax-xogħol fejn in-nies li qegħdin jaħdmu f'impjiegi differenti għandhom l-istess drittijiet u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nispiraw ruħna minna. Grazzi ħafna u issa Nadja Surġol da kajom ħames minuti għalik u koll. Mbatt, il-rapporter għasmet l-affarijiet fi tlet punti, kontrattijati pitċi fl-essi sikurta u forum ġodda ta' dialogu soċjali. Aħna nixtiequ nisimgħu l-kummenti tiegħek fuq dawn il-punti. Grazzi, Signora President. U grazzi wkoll tal-istedintina nitkellmu jiena nixtieq nagħmel kumment. Għandna numru ta' mistoqsijiet fuq ir-rapport u għaxiex ħajntuża fuq livell Ewropew. Nixtieq nkunu nafu kif dana ħajntuża fl-istituzzjonijiet Ewropej għaliex mhux daqshekk ċar kif ħajntuża Din hija xi ambizzjuża ħafna fil-fatt. U l-premessi semmu il-fatt li dan huwa suġġett komplikat. dan huwa parti wkoll minn dibattitu ġenerali, ġifieri qed tassew xi ħaġa ehm, komplikata u wiesa. Il-fless is-sikurtà hija xi ħaġa li qegħdin iddiskutuha bħalissa imma kontratti atipiċi edin jizdidu. Għanna miljoni ta' nies li spiċċaw edha fis-settur ta' kostruzzjoni f'ċertu pajjiżi anki sa' 30 fil-mija qegħdin jew f'kontratti eh, temporani jew qegħdin jagħmlu xogħol kontrattwali. Jeżistu kondizzjonijiet differenti u diffiċli għal ħafna ħaddiema. Fuq livell Ewropew iridu nitolbu lil pajjiżi biex jagħmlu uh, pen u dana jorbot ma ċertu kummenti fil-rapport rridu nsibu bilanġ bej flessi s-sikurta u forum atipiċi ta' xogħol. Kultant ikun diffiċli biex tara eżattament x'inhu lan. Issa fuq daw kontratti atipiċi naf li hija sitwazzjoni serja għadu kif ġi publikat ktib fi Franza. Ġurnalist. Illi kien qed jaħdem fuq b'mod tipiku, sa sejnu nofs kuljum kien jaħdem. Ġifiri tiġa għedin f'sitwazzjoni prekarja ħafna. Rridu naraw jekk għandix niġġieldu dan it-tip ta' xogħol jekk għandix naċċettawhom jew jekk għandix nippruvaw insibu xi ta' relazzjoni soċjali oħra. Il-kuntratti atipiċi huma ċertament xi ħaġa li rridu niddiskutuhom f'aktar dettal. Fil-rigward fl-assessi kurta, kellna diskussjoni aħna anki fuq il Dublin Foundation u responsabilità tal-Unjoni Ewropea illi taċċerta illi leġiżlazzjoni tiġi applikata dik hija il-responsabilità tal-Parlament Ewropew tal-imsieħba soċjali. Din hija analiżi li jaqblu magħha kull imsieħba soċjali kollha. Ix-xogħol mhux dikjarat huwa problema kbira. Dan nistgħu naraw pereżempju anke minn li qed jiġri fil-Greċja. Il-Federazzjoni tal-Benejjada kif nidis kampanja kontra x-xogħol mhux dikjarat. Importanti li l-Unjoni Ewropea tindirizza din ħaġa permezz tal-politika u tal-fondi strutturali sabiex taċċerta li dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw. Għanna pajjiżi fejn il-biċa kbira tal-GDP huwa fil-fatt xogħol mhux dikjarat. Għalhekk in-nies qed jitkellmu dwar il-ħin ta' xogħol flossibbli, u flessibilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-tul tal-kontratti u pagamenti. Ġedin li għanna rawa mit-saklu 19, mux għatu l-ventajni għassa, pero xaħat li dejjem kienet eh, ġit negozjata. Għanna l-ek dawn it-tipi differenti ta' flessi sikurta' qed niskalmu fuq qatt parzjali taħriġ. Hemm Osma fejn nistgħu nasu garanzija u fejn flessi sigurta hija problema anke għad Danimarka. Jiena qed niddiskutija din ma' Daniżi stess il bira il-fażi transitorja qed issir dejjem itwal. Għanna fe Franza nitkellmu fuq kif ħanħarsu in-nies qiegħda għax dawn mhux għaw jirċivu l-benefiċċji Ġifi din il-ħaġa dan il-perjodu ta' tranzizjoni li huwa twil ħafna. U dana jinsab ukoll fir-rapport konġunt u għanna li rridu niggarantixxu għalhekk il-benefiċċji tal Sikurita soċjali. Da kollu jiswa flus. Meta titkellem bil-flessi sigurtà, da jitlob ridistribuzzjoni. U jekk ħat ippruvaw twarbuha din il-ħaġa tinsewa faċli tejt nħalluha f'idejn l-imsieħba soċjali. Ma x'riżorsi ħajkollhom huma x'tip ta' taħriġ jista' jingħata. Għalhekk naħseb li jdu niddiskutu iktar fuq din il-ħaġa. Għalhekk jahna jidu nagħmlu mezz kif il-pajjiżi jippruvaw isolvu dawn il-kwistjonijiet, jeżistu dawn ir-relazzjonijiet komplessi. Jeżistu pastijiet fejn m'hemmx dialogu soċjali. U importanti wkoll illi l-Unjoni Ewropea tagħti l-impetus lill-politika. Għaxin kalla jekk ħanużaw biss il-terminu ġenerali fl sigurta fil-dokumenti, din hija xi ħaġa tara fil-dokumenti kollha. Isa Isa l-motto tal-Ewropa bħalissa. Jew xi eh, denominazzjoni kontrollata jista' ta' prodotti ta' kwalità, ma nafx dan jista' xi tqis bħala prodott ta' kwalità. Dan huwa kunċett importanti ħafna din il-ħaġa. U meta li trattaw kullimkien u jintuża kullimkien, din l-idea mhix ħatibqa' tiġi aċċettata. għalix ħajkun għamil prova jiġġustifika dak li mhuwiex ġustifikabli. U forsi nibqgħu niddiskutu ħdana fil-livelli adattati. Grazzi ħafna tajt il sinjura Beres. Issa, tinsewġ dan huwa rapport ta' inizjattiva propja. Ġifri iva għandkom id-dritt li tajdu x'indu lanti għaw xinpatħaj kollu dan huwa punt għal diskussjoni kollettiva. U nittamaw li l-Kummissjoni wkoll ħaġa inizjattiva fuq aħna dejjem hawnhekk. Dejjem disponibbli anki taħdin il-proċedura tal-inizjattiva propja u pjan li li tiġi adottata kol fil plenarja eventwalment, iva għana dejjem disponibbli mela u naħsbu din hija proċedura importanti sa fuq il-flessi sikurta nistu infakkarkom li waħda mir-raġunijiet fejn tfassal dan ir-rapport kien il-follow-up għal studju li ġi prezentat fuq l-impatt ta' forum ġodda ta' ħidma fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li għamluha l-Assoċjazzjoni tal-Università universitajiet anke tax-xogħol. U fil-bidġu fl-assi sigur tal-aqs biskat inkluża. Ma bat bximot sabat ruħa jem, ġifiri jek permettu li bejnietina naħseb li dinja kwistjoni politika. Nibdew bid-diskussjoni mela issa l-ewwel kellim u s-sur handle bat il-Sinjura Lin, il-Sur Hendel jek joġbok. Nisa nappoġġa ħafna minn dak il qalet il-rapporter fil-rapporter taħħa imma mux kollox. Għandi ħames punti fuq il-kommenti orali taħħa jina naqbel ma' rapporter imma fil rigward tal-istrateġija tal- nispiegi fil-futur ma nix nifukaw biss fuq dawk ix-xogħlijiet ta' kwalità għolja imma anki eh, xogħlijiet permanenti u full-time. Aħna naqblu fuq dan il-punt, naħseb li għanna najdu ek fil-rapport, ġifiri din zidu iktar ma' punt 30 ħalli namluħ ċar dan il-punt fil-rigward ta' flessi sikurta u l-istrateġiji ta' tal impiegi Naħseb hawnhekk il-strateġija ta' impiegi tfisser illi il-forum tipiċi zdidu b-60% u li nagħmel qedam kien fir-rapport. Naħseb li rajna huwa ħafna flessi u nqas sigurtà. Għalhekk forsi f'punt 14 għandna nagħmlu ċara din. Imbagħad hemm punt juħaf taħs punt 15 illi mhux biss għandna kwistjoni hawnhekk ta' konsensus tal-imsieħba soċjali, imma irritu ikollna wkoll xi ħaġa fuq assigurazzjoni msaħħa, protezzjoni msaħħa u iżjed għal dawk in-nies li qegħdin f'dawn it-tip ta' kontratti. Fid-drittijiet tal-ħaddiema f'dawn il-forma tipiċi ta' xogħol naħseb li jridu ntejbuha. Però m'għandniex ngħiduha qisna qegħdin ehm, eh, nargumentaw mal-imsieħba irridu nikdbuha b'mod differenti. U hemm ukoll il-kuntratti fost il-direttiva tal-ħaddiema wkoll u il-problema tad-dumping fejn il-ħaddiema jiġu kontrat, jina taw kontrat, un bat jina daw minna għalaw mux problema biss tal-Germania din bas f'puntunejn għanna l-collective bargaining il-lider li huwa um, strument effettiv fil-ġlida kontra l-qat. U nasab il-diskussjoni li saret dal-aħħar mal-Kummissjoni Ewropea rajna li il-Kummissjoni l kommissjoni kummissjoni Għamnek miex sempliċi ma' kwestjoni ta' collective bargaining imma li wieħed jaħdem b'garanziji ta' ħlas u miżuri oħra ta' dan it-tip. Hemm ħafna kummenti oħra, kummenti kostruttivi li nistgħu nagħmlu u li ħankunu qegħdin nagħmlu. Grazzi nixtieq nistaqsi lill-kelima biex zommu l-interventi tagħhom fil-qosor għaliex irdunatu l-ospiti taħna ħin biex huma jwieġbu. Signora Lin, grazzi. Punti fil-qosor għal-kelliema. Ikun interessanti illi intom tgħidulna intom xi drabi titkellmu li xi drabi għażla ħilsa lil persuni eh, kollom kontratti atipiċi. Kemmu minna, minnu dan liktar dwar studenti, per eżempju, li intom semmejtu xiftit, jina naf li fxie stati membri bosta mill kontratti atipiċi. Il-nis jaqraw aktar minn dawk li sabu kontratti full-time, per eżempju, il-konsulenti. Forsi tistaw eh, titkelmu aktar dwar dan il put l interessanti kien dak dwar trade unions. Ix-xogħol mhux dikjarat. Issa jekk aħna eh, neħħu l-kontratti atipiċi, taħseb li dan iwassal għal aktar xogħol atipiku u għal inqas xogħol atipiku. Meta nħares se rapport ta' Senior Guinness, hemm xi punti fejn nixtieq xi kjarifika. Paragrafu 4 jiet tal-estensjoni tal-ħaddiema li għandhom xogħlijiet tipiċi nixtieq xi ftit kjarifika hawnhekk xi tfisser hawnhekk x'qed isqal xi issejja issejjaħ hawnhekk. Paragrafu 7 diġà għandna leġislazzjoni tal-Aġenziji temporani u l-ħaddiema u jina nasib li inti għandek raġuni li tiżgura din il-leġislazzjoni tiġi implementata. Paragrafu 14 Nixtieq eh, kjarifika dwar il-lingwaġġ, inti tgħid nigarantixxu s-sigurtà. Inti qed tfisser nigarantixxu dħul minimu. Ikun interessanti li tgħidilna jekk inti tgħidilni xux qed titkellem dwar tħul minimu jew inkella il-paga minimu minima. Paragrafu 16 inti tgħid illi il-kumpaniji ma jafdawx is-suq tax-xogħol għal darba ħra xifti tal-kjarifika dwar dan u xitrit fisser inti bil-frazi li l-kumpaniji ma jafdawx is-suq tax-xogħol. L-aħħar ħaġa, paragrafu 18. Naħseb li dan huwa xi ftit u jess inti tgħid li kundanna sostituzzjoni abuziva dak li għandu xieqsam kontratti atipiċi. Jina naħseb illi dan il-lingwaġġ huwa ibes wies u nixtieq li kolem hemm xi emendi biex dan ma jibqax daqshekk jibes dan il-paragrafu. Grazzi. Grazzi, l-onorevoli kienu u Batisur Kofferati. Nixtieq nirringrazzja għal dak kollha li tal-preżentazzjoni tagħhom illum hawnhekk war nofsenar. L-ewwel ħaġa li rapporter għal ħidma tagħha fuq dan ir-rapport. Żewġ kommenti. F'paragrafu 2 inti titkellem dwar metodu miftuħ ta' koordinazzjoni bħala għodda siwja. Probabli hija, iżda naħseb hemmhekk irridu ngħidu illi din ma kienitx għodda effettiva. Imma nifhemx qed tipprova tgħid. Inti wkoll f'paragrafu 4 minn għalija titkellem dwar bosta prioritajiet ta' riforma tal-liġi tas xol forsi hemmhekk nistgħu indaħlu xi ħaġa dwar is-saħħa u sigurtà għaliex għal darbohra skont ir-rapport dan jgħid illi ħaddiema fuq kuntratti atipiċi huma aktar esposti għal xi tipi ta' sogri u inċidenti marbuta mal posta xogħol tagħhom. Nixtgħu nżidu xi ħaġa hawnhekk. Jien naqbel dwar intervenzjoni bikrija f'paragrafu 10 inti titkellem dwar l-entitlement għall individwu matul il-periodu li huwa meħtieġ biex huwa jsir aktar impjegabbli. Jiena naħseb illi il-partners soċjali kienu qed jgħidulhom milli l-fażi ta' tranzizzjoni qed iddum dejjem aktar dwar il-lifelong strategies sina naqbel magħhom imma naħseb illi jekk aħna nħarsu ir rapport nindunaw li ħaddiema li ma involuti f'kontratti atipiċi u ma l-inqas li ser ikunu involuti u probabbli f'edukazzjoni u taħriġ waħda mill-kwistjoni dwar l-istudju u jina tajta daqata ta' Malaj U huwa li diffiċli nqablu hawnhekk għaliex dik li hija konsidrata bħala ħaġa normali il-liġi f'ċertu pajjiż hija konsidrata bħala xi ħaġa um, kontra liġi f'pajjiż ieħor. Kulħadd għandu approċċ differenti. Issa dwar kontratti atipiċi minħabba it-tip ta' xogħol it-tip ta' impjiegi dan sviluppa biz dan l-axħar, jina naħseb illi irrid ikun hemm xi aġġustamenti tal-drittijiet tal-ħaddiema. Għaliex ħafna mid-drittijiet u l-protezzjonijiet ġew mibnija madwar l-standards u dan għandu xaqsam ma' zieda fil-pagi l-ħlasijiet u aħna dan irridu naraw f'aktar dettal. Jina u kol kont interessata l nisma dwar situazzjoni bħalissa fid danimarka u r-wol ta' trade unions u fil-rapport eh, miktub li huwa tassew diffiċli biex trade unions jaġixxu skont il-regoli tradizjonali. Wieħed mir-rapporti mill-punti fir rapport jitkellem dwar il-ħaddiema tipiċi li għandhom tħul ta' sew baxx. Aħna meta nitkellmu l-istrateġija 2020 u 18% li nsabu fil-qafar jekk fil-faqar. fil qafar jekk fil faqar Jina naħseb illi jekk aħna irridu tabilħa innaqsu dan il-percentaġġ irridu nħarsu li situazzjoni tal-ħaddiema atipiċi. L-aħħar żewġ kummenti. Dan huma dwar il-ħaddiema atipiċi ħafna. Jina dan jgħid li din situazzjoni twassar għal situazzjoni fejn jitlef kulħadd kemm il-ħaddiema kif ukoll min jimpjegom. Dan irdu nżommu f'moħħna l-aħħar ħaġa. Kien interessanti li nisma' id-differenzi eh, bejn iż-żewġ eh, l-aħħar żewġ kelliema l-partner soċjali u Business Europe dwar kwistjoni ta' flessigurta' darba għalunna li dinja xaħġa tajba u twassal l-aktar opportunitajiet u rridu nżommu f'maħna li dawn opportunitajiet uħut minnom huma limitati. Minnaħa l-oħra, naħa tal-partner soċjali, persuna tkellmet u għallet illi jem eh, possibilità li din l-ideja kol ta' fl-sigurta ser tiġi rifjutata li xinisi suba diffiċli ġustifikaw dan il konċertu jina naħseb li jem diverġenza kbira bejn iż-żewġ situazzjonijiet. U il-rapporter fil-rapport tagħha tgħid li kemm flessibilità u sigurtà mhumiex kontradittorji u jinfurzaw il-xulxin b'mod reċiproku. Jiena nixtieq kieku naħseb li s-sitwazzjoni kienet hekk imma m'inhiex dejjem konvinta illi il-każ ikun dejjem hekk. Grazzi, jien ser nara l-lista tal għalix għaliex l ħames tal-bit għal-kelma u nixtieq li kulħadd jgħid xieħseb, l Kofferati. Grazzi, signora President. Fil-proposta li l-kollega Gruni għamlet, għaw stqarrijiet ta' prinċipju ta' sew importanti illi wara kollox jirrappreżentaw fid-diskussjoni tagħna pass il qudiem ta' sew importanti meta qabel ma' diskussjoni illi kellna. Iżda għaw xi problemi wkoll illi mumiex minħabba rieda tal-kollega Grunni, illi mux kombinazzjoni ġew imqajma ġew eh, msemmija, u għal din raġuni jiena nixtieq nagħmel kumment ġenerali. Umbat, eh, u l-emendi jiġu wara. Jiena smajt kemm il-darba illi l-kontratti atipiċi huma tajbin għaliex jippermettu biex il-persuni jkunu jistgħu jaslu ma jidillix li fil-verità l-affarijiet huma hekk. Għaliex, għaliex hemm żewġ kundizzjonijiet għaliex persuna tkun tista' tazel, L-ewwel ħaġa li tkun marfa u kolla ċertu livell ta' arfin. Jidilli li l-istarriċ kolla jikonfermaw il l-maġġoranza tal-xola tipiku mandom, mumiex immirati għal ta' olja u madwar persuni li għandhom edukazzjoni speċifika. Tina ħaġa li għani sali li importanti imma unek u għalli biex għetu ikun jista jazel irrit kollu numru ta' offerti li huma akbar mit-talba. Ma kienx hekk meta ġew daw ġew imdaħla fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-somma tal-istrumenti illum waslet għal kriżi u għalhekk huwa importanti wieħed mill-punti li semmit rapporter. Ġifiri li kunem sanzjoni għal min jissostitwixxi x-xogħol tradizzjonali b'xogħol eh, kontratti atipiku dan mhux biex nżidu l-postijiet tax-xogħol imma biex innaqsu eh, l-ispejjeż tal-intrapriża dawn ma jistawx jiġu aċċettati bħala l-aħjar prassi, bħala ġir pozittiv. U għalek us probabli wasal iż-żmien fejn aħna ikonna diskussjoni illi hawnhekk qegħdin forsi imbassruha xi ftit. Wasal izmin li tkellmu dwar il-flessigurtà hija naħseb li kien hemm wisq taħwit fejn anke il-prinċipji anke dawk li jena eh, kont naqbel magħhom, eh, tkellimna wis dwarhom, tkellimna żejjed u l-aġir kien totalment differenti. Issa għandna prassi sħiħa ta' xogħol mhux fiss. U mhux l-użu b'mod razzjonali tal-istrumenti li jippermettu illi wieħed jaħtaf anka li żar opportunità u għalhekk inbidel il- Inbidlet in-natura ta' l-aġir minnaħa u tal-effetti minnaħa l-oħra u għalhekk jiena naħseb illi xi kwistjonijiet ta' bilħa irdu jaġaw jiġu trattati mill-ġdid. Kif qedtilkom? Eh, jiena qed insemmihom biss Musa noqogħdu niprofu nidħlu fid-dettall issa. Din titkun sistema aċċessibbli u titkun marbuta wkoll mal-kuntratt. Jekk kif jiġi attivat il kontrat ta' tipik ma jkun lebda ma jkun hemm lebda rapport dirett ma l-edukazzjoni ta' dak li jkun, jibqa' biss rida tajba jew ta' min jaħdem jew ta' l-intrapriża. Jiena ma naf lebda ma naf lebda fenomenu ta' rida tajba bħal din li hija mxerda dan għaliex ukoll il-proġetti ta' modernament ta' dak li ta', dak li kun jaf dak li kun u ma marbuta wkoll ma' kemm lesta li titgħallem il-persuna. Jiena dan qatt ma rajtu fis atipiku fis-sol frammentat. Tini ħaġa, dinja dwar l-universalità, sa xirrit ngħid jien dwar dan. Jekk aħna ma jirnexxinniex ikonna fil-pajjiżi kollha universalità ta' rikonoxximent ta' drittijiet fundamentali tan nies li jaħdmu tal-ħaddiema u fl-istess waqt eh, universalità fil-protezzjoni soċjali il-kontratti atipiċi li l-inmirrida tajba u probabbli ser iżidu natura tagħhom bħala strument limitat u jiġu użati biex wieħed jieħu vantaġġ minnhom. Għalix jekk ma jkunx hemm drittijiet illi jkunu rikonosuti għal min ikollu kuntratt atipiku. Jo ma jkunx hemm lebda drittijiet, dan iwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż għaliex anka drittijiet għandhom l-ispejjeż u għalhekk e, l-intrapriża tieħu vantaġġ u tuża l-istess tip ta' xogħol permezz ta' kontratti atipiċi. Ftakru illi l-iktar għazzażaħ din naraw użu mifrux tal-kontratti atipiċi. Fil-leġislazzjoni kontratwali naraw li dan jagħmel dannu kbir għal età matura u għal moment li wieħed joħroġ mill-sistema tas-suq tax-xogħol. Jekk ikun hemm xi differenzi dwar il-protezzjoni tas sigurtà soċjali aħna nispiċċaw biex ikonna persuni illi jaħdmu mod indeterminat u nies illi jedin jaħdmu għall-istess perjodu ta' żmien imma permezz ta' kuntratti li jibqgħu jiġġeddu u ovvjament kollum dejjem anqas protezzjoni. Jien nixtieq ngħid li meta dawn iż-żgħażagħ jifmu din id-differenza jistgħu wkoll ikollhom tip ta' li ma twassalx għal pratika ta' kożjoni soċjali. L-aħħar problema dinja dwar id-dialogu soċjali. Jina naqbel ħafna ma tisħiħ ta' dialogu, nixtieq ngħid imma li hemm problema ta' rappreżentanza. Dinja dwar l-organizzazzjonijiet ta' trade unions ukoll l-organizzazzjonijiet ta' min ħaddem li wieħed jirrappreżenta il sol mifrus mhux l-istess ħaġa pal ma wieħed jirrappreżenta x-xogħol tradizzjonali. Biex wieħed isaħħa dialogu soċjali li jaħseb ukoll għal xi strument illi jħaffef l-organizzazzjoni. Grazzi l-Onorevoli se non l-Onorevoli Figueredo. Fil-qosor ikjożbok. Xin kella jkolli naqta l-mikrofonu. Kuntratt atipiku ifisser illi jirtu jem kol kuntratt atipiku illi kif nifmu jien huwa kuntratt full-time fuq periodu twil ta' żmien. Dan ukoll imurit fit ma' divizjoni tal- l-xol u il-kura. Jiena nemmen li fil-ġejni f'soċjetà li qiegħda dejjem tixie li naqdu x xol u l-kura ser tkun fost l-ikbar sfidi tagħna. Ser ikonna bżonn ta' aktar nisa ta' aktar irġiel illi jkunu jistgħu jaħdmu. U ser ikun hemm aktar nies li wieħed joħsieb jiena naħseb li x-xogħol atipiku hekk kif semmi jew l-inqas ix-xogħol part-time huma strumenti ta' poter kbir biex aħna nifaċilitaw din il-qasma. Irdu kunem ħilħin u kol biex wieħed juħsieb it-tfal u il-ġenituri. U għalek aktar ma jkunem possibilitajiet għal minna ħaddem aħjar tkun is-sitwazzjoni. Iżda spiss il-ħaddiema jiġu sfruttati u għalhekk l-kompitu tagħna bħala politiċi u għal nħarsu il-ħaddiema kemm jista' jkun u nippermettulhom illi huma jkunu jistgħu jkunu flessibbli wkoll. Ka Sinjura Lin nixtieq nisma' x'jistgħu jissuġġerixxu l-kelliema dwar dan is-sens ta' protezzjoni. Grazzi l-Onorevoli Figueredo mbagħad is-Sur Thomas Mann. Grazzi tassew. Jina naf il-kustjonijiet marbuta mal-kontratti atipiċi mas-xogħol atipiku fl-assigurta. Naf illi l-situazzjoni mhux dejjem l-istess f'kull pajjiż. Ovvjament jiena l-iktar naf hija l-qagħda fil-Portugal u l-proliferazzjoni ta' kuntratti atipiċi ta' kondizjonijiet ta' sol mhux konvenzjonali dawn huma marbuta mill-qrib mal flessigurta ma' sol mhux imħallas tajjeb u iż-żieda fl-isfruttar tal-ħaddiema. Immu ukoll it-tnaqqis minnaħa ta' xol fost in-nisa u zazah illi eh, huwa vera diffiċli nexilhom jiksbu eh, xogħol ikun full time u dan forsi tista' jahlu fl-sigurtà iżda f'pajjiżi. Ħafna mill-ħaddiema jgħidu aħna ma rridux, aħna ma nemnux din il-fl-sigurtà. Aħna rridu xogħol bidrittijiet ta' xogħol irridu post tax-xogħol illi jirrikonoxxi il seta tagħna Eh, nkunu mħalsa salarju li jippermettilna biex noħorġu mill-faqar u nkunu nistgħu ngħixu biftit dinjeta illi eh, ovvjament dan kollu jirrispetta drittijiet tan-nisa u tal-irġiel. Bħalissa mhux hekk qed jiġri. Minn bdejna nikkonsidraw il-flessigurta kien tkabbir esponenzjali fil- postijiet tax-xogħol tipiċi. Fix-xogħol mhux konvenzjonali u kondizzjonijiet tax-xogħol dejjem imajnaw fl-istati membri. Allura, il-mistoqsija tiegħija x'nistgħu nagħmlu aħna meta niġu faċċati b'dawn il-problemi. Ovvjament kien hemm żieda fil-qat ukoll. Din hija xi ħaġa oħra mbagħad. Jekk naraw punt numru 10 rapporter tgħid illi konsiderazzjoni l-aktar importanti biex nżommu n-nis fil-suq tax-xogħol u l-iktar ħaġa l-importanti hija illi huma jkollhom xi tip ta' post tax-xogħol ikun fiss jew le. U dak huwa dak li qed jiġri tistgħu tgħidu l dan mhux il-każ aħna ma rridux ngħidu illi irridu nofru il-postijiet tax-xogħol il-persuni huma jridu jaċċettawh. Ikun xikun anke jekk dan ma xit fit ma' drittijiet tax-xogħol. Is-sur ta' masmen. Umbagħad Elizabeth Mono. Mbagħad hemmhekk nagħlqu l-lista tal-kelliema. Sinjor President, ovvjament dimmi xaħġa xi ħaġa faċli. Imma naħseb illi rajna illi Pascal Gruni faslet rapport eccellenti. Il-koll irdu nitkellmu dwaru ma nkunu fil-qosor. Pascal, aħna ser nkunu qegħdin u xi emendi, jiena naħseb illi huwa importanti il-kollega du kem ħareġ Handler imma u għal l-ura. lura. Pereżempju punt 14 hemm miktub li rrid ikun għall-bilanċ xieraq bej il-flessibilità u fl-sigurtà. Ir-rapport minn Ole Kristinsen aħna ser naħdmu dwaru u nittamaw illi noħorġu b'kompromess tajjeb dwar ir-rapporti l-oħra. Ippruvajna nagħmluh dan u na naħseb li inti fi 29.29 qed illi l-imsieħba soċjali irdu jiġu mħeġġa naħseb din tfisser xi ħaġa oħra aħna rridu nkunu nistgħu naċċettaw jekk ikun hemm postijiet ta' xogħol atipiċi aħna rridu niżguraw li jkun hemm is segurtà Naħseb dan irridu nkopru. Aħna qegħdin naraw li b'ħafna postijiet tax xogħol atipiċi din hija xi ħaġa li qed issir dejjem aktar tipika. U din hija xi ħaġa li Pascal għamli ta' ċara f'punt numru 19 minn għalija. Hija xi ħaġa li aħna irrid irridu illi konna u l-implementazzjoni ta' dan kollu fuq livell nazzjonali. Bosta tradizzjonijiet, bosta approċċi, imma jien naħseb illi dan huwa mm, punt importanti ħafna. Punt numru 19 ikopri dispożizzjoni li huma ċentrali għal mudell soċjali Ewropew. Jien nixtieq ukoll nilqa' punt 29 naħseb huwa importanti illi aħna jkollna l-investimenti bikrin. Spiss dan qed jiġri wara il-fatt, il-fond ta' globalizzazzjoni per eżempju tajjeb wis, imma dan huwa building block wieħed. Anke jekk il-mikrokrediti li jiena nitkellmu dwarhom spiss mhuwiex eh, il-miżura li hija tajba, ma rridu nimmaġinaw biex ikonna approċċ tajjeb, approċċ kreattiv. Irdu nużaw dan il-miżuri u niżguraw li jkun hemm ukoll appoġġ mill-ISF. U forsi aħna ser nkunu qed nagħmlu xi emendi, mhux ser nkunu kritiċi wis, imma jiena żgur li Pascal ser tkun tista' ddaħħal dawn kollha b'mod ta' suċċess. Grazzi l-onorevoli Mora. Grazzi ħafna sejna Ċer nixtieq ringrazzja s-Sinjura Gruni tal-li din l-opinjoni tant ibsa illi tolqot il-ħafna kwestjonijiet, ħafna persuni għaliex jien kollu qed tinbidel. U hija importanti ferm f'dan iż-żmien ta' kriżi. Se kien hemm żewġ punti li xtaqt nikkumenta fuqhom, speċjalment il-kwestjoni ta' dawn il-kontratti atipiċi. Issa jekk inħarsu lejn il-punti li ġew trattati f'dan ir-rapport, forsi nistgħu nżidu xi ċifri illi iwaslunna għal grupp eh, oħrajn ta' ħaddiema li m'għandhomx mm, imgħallem u nistgħu għam għaliex dawn jikonsistu f'daw tip ta' kontratti ġodda, per esempio paragrafu 5 17 nistaw innamlu xi żidiet. Fuq dan il-grupp ukoll kjerifika neħtijġuwa fuq dak imsejjaħ sejjaħ eh, xogħol fuq distanza. Dawn ukoll waslu għal ċertu problemi ta' xogħol, per eżempju, abilta illi wieħed ikompli jaħdem, ħabba mart, dawn huma affarijiet illi huma ġodda fid-dinja ta' xogħol u għalhekk irridu niċċirrawhom ftit. It-tieni punt tiegħi fuq il kurta. u il-kontratti eh, sikuri. Hemmen li aħna rridu nisħu fuq punt e kif għamlu xi kollegi qabilna dwar ħtieġa li nistabilixxu mod kif nevalwaw kwalifiki, kwalifiki professjonali, kif ukoll iżvilupp ta' impjegabilta l talimtu tul ħajja l-LLL, għaliex dan għandu jkun parti mill-triq tax-xogħol li wieħed għandu jieħu, parti mill-kontratti tal-karriera tiegħek u m'għandux ikun biss meta l-impjegat jibda jqis is-sensi illi għandu għana ta' kasu, imma ħafna qabel. Dan hija kwestjoni ta' talim tul il-ħajja. Impjegati għandhom jingħataw din il-possibilità tul ħajjitom. E, dejjem fuq kwissjoni tal-fless Għajk li nixtieq iktar kjerifika. dwar kontratti għal persuni illi mando illi telqu minajr kwalifiki u dawn il-persuni diffiċli ħafna biex jitrattaw mux għan drabi kollhom problemi serji. Ma nistgħux naqbdu u ngħidu biss il-ħallu sentenza t-per, perek, hemm rridu iktar definizzjoni tifsira soda. Aħna rridu niċċaraw l-affarijiet għal dak li għandu x'jaqsam id-diversità ta' dialogu soċjali fiħdan il-kumpaniji, fiħdan l-SMEs, għasib nuqqas ta' dialogu soċjali li mandux l-istess forma għal mandu prisi kbar ma wix imħedġeġ u dak istess mod u ta' min ħares u kollejn diversità ta' dialogu soċjali fil-kontest ta' negozji ta' daqsijiet differenti. meta nqisu kontratti differenti rridu nqisu d-densità u diversità il-nizġa tas-sud ta' dan il-kumpanija. il kumpanija U kif tafu sew hemm diversità kbira bejn il-ambjent mm, dawk li qegħdin japparaw f'ambjent rurali u dawk urban, dawk li qegħdin jaħdmu f'ambjent rurali. Problemi mhumiex l-istess, imma ħafna drabi iktar ibsin biex eh, nelbu u għalhekk tajjeb illi nqisu dan il-lat ta' diversità wkoll. Grazzi tal-li tajt iċ-ċans li nintem l-interventi tiegħi. Iċ-ċer, grazzi. Nixtieq mela għandu lej rapporter u s-sur dakajar mod partikolari fu il-kim sejħa Professional Pathways ma jider li mem assolutament jew prattikament xej. Fuq dak li na nsaħħu it-toroq għal-karriera u ma nafx kif ħanamlu hekk, ma l-affarijiet mhumiex l-istess jekk ħana ħanamlu progress fuq dan it-tip ta' xogħla tipku u għabbis jek insaħħu it-triq illi it-triq li wassal għal-karriera billi nistaw inkomplu naħdmu. Et nkun diretta unek, ma t-niprofa wassal il-messagġ tijaj. Id-dispieċini ħafna u frustranti nis ma inti kom iktar minn zewġ minuti. Mbagħad waqt ir-rapporti kull tiġi jiġi mfassal inkunu nistgħu nitkellmu. Aħjar, għandi punt ieħor fuq l-aġenda. Nixtieq inkopri. Mela, Sinjura Prileta mill-Eurofund. biex inwieġeb eh, rigward kemm hemm nies kwalifikati fuq livell li f'dawn it-tip ta' arranġamenti kontrattwali. Għanna madwar 80% ta' persuni ta' din it-tip ta' kwalifika ehm, jinsabu f'du tip ta' kontratti atipiċi, ma il-problema hija li kemm nistaw indumu f'dan it-tip ta' arranġament. Kif tista' tiċċaqlaq minn arranġament kontratwali atipiku minn għal form oħra ta' kontrat illi forsi mhux iktar permanenti imma forma illi ittik iktar drittijiet u iktar drittijiet għal pensjonijiet għal saħħa għal segrezzja saħħa etc. Din hija problema ewlenija u t bejn il-forma atipika u oħra hija ħafna ola minn dawk daw huma kwalifikoli jien oħrajn baxxi. Ovvjament bisa sjara dwar in-nisa. Jiena m'inis noq nidħol fid-detal dwar il-firda bejn is-sessi. Għanna ħaftit data kwantifikata imma għana per eżempju il-possibilità li nejdu li ġewa Lussemburgu 99% tal-ħaddiema li qed jaħdmu qegħdin jaħdmu inqas minn għaxar sigħat huma fil-fatt nisa. Ovvjament dan huwa biss eżempju imma in-nisa huma rappreżentati f'dan ħafna eh, iżejjed pratikament f'dan it-tip ta' formi tipiċi ta' xogħol u din hija xi ħaġa li ma tawkorax tajjeb għal futur u karriera tagħhom. Grazzi sinor Jurtin. Sur Juti. Grazzi, nixtieq nisħaq fuq żewġ punti tlieta. L-ewwel net nixtieq inweġġeb għal dak li qal kolleg sasal kollega dwarx etnam nagħmlu wasa dwar l-analiżi tal ħeddima konġunta dwar suq tax-xogħol u tajja perikolu naffru analizi fuq u kontributi dan ir-rigward u nisir nagħti din referenza issa fuq kif ħanoħol u sens ta' protezzjoni u kif għandu jsir. Kien hemm is-soqsija me sinjura dissa u nixtieq li fl-sikurtà dwar dwar festival festibilità u s-sikurtà ta' mu memġubju dwaru. Tini ħaġa xaqt ngħid li aħna pala bsieħba soċjali fuq livell Ewropew Ftemna ħafna drabi fl-1997 u 99 binna fuq direttivi i dar kwistjoni ta' xogħol fiss u part-time. U fuq il-vel autonomu ta' teleworking li wieħed mill-kelliem indirizza. Naħseb li l-lan ġenerali ta' dan il-ftajim kien illi ndaħlu fis-seħ prinċipi ta' non-diskriminazzjoni. Ovvjament għal jfisser li aħna għanna leġislazzjoni fuq livell eh, Ewropew u f'ħafna qosma u dan is-selezzjoni għandha ssir fuq livell nazzjonali. U forsi kelma rigward l-ekonomija informali dan u qasam fejn aħna rridu nsaħħu l-isforzi tagħna aħna nilqaw l-isforzi li saru u fil-fatt eh, dawk qed jaħdmu eh, is-suq eh, illegali dan it-tip ta' impik u impik legali hawnhekk nix infakkar illi forum flessibli tal-impik huma legali u stabiliti fis-sot. Emin jitkellem dwar il-prekarjetà tax-xogħol, issa sur de kajon żewġ minuti. Iva, grazzi tassew. L-ewwel ħaġa li għandini huwa li għandna dokument ta' 45 paġna. U għalli nippruvaw nispjegaw il-komplessità tal-problema. Dejjem nistgħu eh, nħarsu lejn id-denominatur komuni, imma ferm l-aħħar hija iktar komplessa minn hekk. U rridu naċċettaw li terminu fl sekurta hija waħda komplessa. U nippruvaw nasru kemm nistgħu minn dan il-kelma. Hemm żewġ rapporti oħra fuq il-suq tax-xogħol inklusiv, konna għandna kif għamilna temmejna rapport fuq dan u fuq il-msiħba soċjali u kolet. tikkuna għadin niprufaw in sibu soluzzjonijiet. Jina Rritnejt li għanna għafas eh, tazzjoni biex nivalidaw eh, ħilliet formali u informali u nivvalidaw it nejli u huma importanti, specialment għal dawk situazzjonijiet ta' xogħol mhux sikuri du dawk ta' kontratti mhux ta' soltu u mm, taħriġ eh, baxx ħafna. Jekk forsi inti għandek ħafna kwalifiki, inti tista' tażel. U forsi hemm xi eċċezzjoni l-ewwel hemm imma fl l aħħar liġi tal-ġungla u dawn il-persuni bħila baxxa li qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' xogħol u għandhom diffikultà li jivalidaw il-ħiliet tagħhom. Rridu nagħmlu ħafna għal dak li nixaqsam li nivvalidaw il-kompetenzi u l-ħiliet. U jekk aħna rridu daħlu l-persuni f'xogħol eh, permanenti, aħna rridu ntejbu taħriġ tagħhom ħafna drabi persuni inqas mablu ma dawk inqas eh, sikur. ħafna drabi dawn għandhom l-inqas livell ta' taħriġ. U il-kol naqblu li kunem taħriġ vokazzjonali, imma meta l-krizi titfaċċa, ehm, meta din titfaċċa, miex eh, kwestjoni ta' naqbdu nejdi din affert ma jizistux, jgħafna iktar komplessa biex naġiġu. nittama li nkunu nistaw għal-menu nitlub dan id-dibattitu iktar fil-fort iktar d-dil. Sir Gruni ma nistax imdu mizzejiet eh, kieġobkom sempliciment xtattu skambji ta' opinjonijiet eh, tal-ewwel ma tikolkom ċans iktar d-dil. Mela ħanżom fil-qosor Jina smajta ta' punti li tres u darba darbtej. U il-kontrat permanenti u dak normali. Dak eh, il-kontrat atipiku u dak marġinali. Ma' nisa li ma' jazlu ma' jaħdmux ħafna għalli jipruvaw jaqdu d-dinja ta' xol ma' d-dinja tal-familja tagħhom. Iżda, namma jfissirx li għal l-kas għal kulħadd laqas anzi ftiti ma dawn n nies li jagħmlu din l-għażla ħafna drabi dawn it-tip ta' kontratti mhux ta' soltu jiġu imġela li jaċċettawhom in-nies mhux hija l-għażla tagħhom u mbagħad għandek kwistjonijiet bħas-saħħa, sikurtà ta' ħaddiema fuq il-post ta' xogħol, it-taħriġ li jingħata lilhom. Dan kollu huwa parti mill-drittijiet li wieħed għandu jgawdu jgawdi bħala ħaddiem kollu xi kollu bħala kontratt u nittaba li jkunu nistaw nitolbu l-Kommissjoni u l-Konsil biex naħċertaw illi dan il fatt huwa għal-kas. Mhux qed ngħid illi l-kuntratt atipiku għandu jkun għandha tkun it-tweġiba neċessarjament, imma persuni li qegħdin jinsabu bla xogħol għal twil qed tibgħod iktar diffiċli biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. U jekk dawn jistgħu jibbenefikaw minn kuntratt qasir jew kuntratt ehm, sijat limitati, għalmenu għandhom siq waħda ġol bib u għalmenu menu u wara jkunu jistgħu jippruvaw jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Għal dawk il-kumpaniji wkoll li ma jafdawx is-suq tax-xogħol. Dan għaliex eh, m'għandhomx eh, vizibilta. Jużaw dawn it-tip ta' kontratti atipiċi biex eh, jixraq lilhom. Ma dan m'għandux ikun kif għandna mimxu, u jiena nappoġġaw li nifissaw is-sanzjonijiet jekk kontratti regolari normali qed jiġu sostituiti b'dawn it-tip ta' kontratti mhux tas-soltu għandna nkunu wkoll iżżomm u dejna qibsin. U ma nċedux. Naħseb Sinjura Perez nistgħu niddiskutu li ndaħlu paragrafu ieħor iktar il-qudiem imma jiena f'safejn f'ibajjien, l-għan tagħna huwa li pruvaw kemm jista' jkun indaħlu persuni f'xogħol normali, kontratti normali tipiċi, dispeċini tal ma jmaġib xi kulħadd t iżob il-qosor. Grazzi. Franxi la première étape. Grazzi tgħid ċer Tajjeb, mela, dak l-ewwel stadju dan ir-rapport huwa bażi ta' dan ħajkonna skadenza stretta sa nofsinar fit-29 ta' Marzu. U nalġaw l fis-27 ta' April u 2 ta' Ġunju bħala adozzjoni. Eh, issa l-aħħar punt ta' l-ofsinar ta' l lum ħanħarsu lejn l bot ta' opinjoni kif ikkiteb mfassla eh, eh, mis-sur Alejandro Terkas opinjoni għal komitat fuq libertajiet ċivili, ġustizzja u affarijiet interni dwar il-proposta għal applikazzjoni waħdanija għal permess tar arrestenza u xogħol nħalli f'idej ir-rapporter biex jispjega isfond għal din il-kwistjoni. U jaraw fej edin fi negozjati fi dik rapport. Grazzi, Signor President, kif għattinti stess, sawnek għadin nitkelmu fuq dossier illi tiġa għandu ċertu tradizzjoni, storja. Aħna nitkibu rapport, bazikament, fuq l-istess f'dan id-direzzjoni li bdejna fl-2008, bdejta il-Kommissjoni, Signora Ġeleva, u bdejna proċess tal-konsulta. U issa, wara da żmien kollu aħna kol-leġizlaturi, ġifiri kien hemm ħafna storja anke fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li qegħdin fl-Ewropa b'mod legali kien hemm ħafna ġifir istorja twila fil-Parlament, anke fil-Kummissjoni u it-tref fil-Kunsilli naħdu għan konsiderazzjoni li l-istorja s qegħdin naqsmu aħna mal-Kumitat tal-Libertajiet. Aħna għandna biss kompetenza fuq ċertu artikli ta' din id-direttiva u mhux ta' direttiva kollha kemm Għal daqstant jina illimitajt ir-report tiegħi għal dawn l-artikli u għal premessi li jorbtu magħhom. Ovvjament l-istorja ta' fuqa l-immigrazzjoni huwa suġġett importanti tal-politika Ewropea dejjem kien imma dejjem qed isir iktar importanti fl-qosma kollha u nixtieq infakkarkom ftit. Fuq il-kapitli nixtieq infakkarkom illi sa fis-seħħ tal- trattat ta' Lisbona kien hemm komunikazzjoni wkoll mal-Kummissjoni dwar kif nistgħu nitrattaw il-migrazzjoni legali u illegali. Il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni dejjem għedna rridu noqogħdu bit tal-ħadit mal l-migranti illegali imma dawk il-ħaddiema li jiġu fl-Ewropa biex jisibu ehm, ħajja ħjara li jom għal-familja tagħhom anke biex jgħinu lilna l-inna li għanna bżon il-ħilit tagħhom u li għedin għonek legali aħna irridu niprovaw neliminawlom l-ostakli kolla illi jafu xaklu id-dinjità tagħhom bħala persuni u dak illi il-qafas legali komunitarju kapaċi joffri. Aħna rridu li dawn jiġu trattati bl-istess mod bħal jiġu trattati il-ħaddima tal-Istati membri. Issa, tiġan nistanajdilkom li f'din id-direttiva edin nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Maħniex qegħdin niskelmu nek dwar it-tritt ta' xogħol jew il sigurtà soċjali, eċċetera. Ma qegħdin niskelmu fuq id drittijiet. Qegħdin ngħidu l-list l-istat A, B jew C irrit jagħti l-istess drittijiet l-ħaddim eh, legali minn pajjiż terz palma jagħti l ħaddiema tiegħu stess, ċittadini tiegħu stess, ġifi d-dinja kwestjoni ħafna iktar eh, bażika għedin nitkellmu fuq l-igwaljanza u mux fuq il-kontenut illi għandhom l-istati membri differenti u li l-istati membri differenti jgħatu li ċittadini tagħhom. Aħna rridu li l-Ewropa tkun iktar attrajenti għall-immigranti dina fl-2005, fl-2006 edna illi rridu ehm, nirrispettaw id-dinjetà tal-ħaddimi kollha Umbat tkellimna fuq kif din il-kwistjoni torbot ħafna ma l-integrazzjoni soċjali tal-ħaddima ma jistax ikun hemm eh, dan mingħajr ma jkun hemm id-dinjità u l-ħarsin ta' drittijiet u nixtieq infakkarkom issa nġbilkom eh, l-attenzjoni għal artiklu 12 fejn qegħdin nitkellmu fuq id-dritt eh, fuq id-drittijiet għandna artiklu 14 ukoll u imbagħad għandna artiklu 15 id-drittijiet tal-ħaddiema wkoll u tal bnezmin imbagħad għandna dritt ta' servizzi u mbagħad f'artiklu 27 ukoll f'artiklu 31 il-ġustizzja u l-ugwaljanza, il-protezzjoni soċjali, il-protezzjoni tal-saħħa, Dan kollha, Sinjora President, qed intu għamlhom li ċittadini ta' pajjiżi terzi li qegħdin jaħdmu legalment fil-pajjiżi tagħna. Ma rridu neliminaw l-ebda dritt jew nirrifjutawhom l-ebda dritt il-Kumitat Libe fit-tielet l-artiklu jrid jara jekkux qed jingħataw l-immigranti illegali anzi skużani kollha jew inkella u qegħdin jagħmlu differenza pereżempju bejn dawk il-ħaddiema li ġew bi proċedimenti speċjali pereżempju permess tal-ażil, ċertu eh, immigranti li qegħdin hawnhekk u qegħdin jaħdmu b'ċertu tip ta' kontratti, dana qed jagħmluh il-Kumitat Libe huma għandhom id-dritt u responsabilità illi jiddeċidu fuq dak l-affarijiet, fuq il- kollettivi li għadin jiġu mħarsa mid-direttiva. Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq artiklu 12 il-li jaqa' taħtna. Dawn id-drittijiet ħajġu rispettati jew inkella ħanibdew niskludu ċertu drittijiet u nippermettu li l-stati membri ma jattux daw id-drittijiet li ċittadini immigranti migranti minn pajjiżi terzi bl-status tal-residenti fl-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nippruvaw intejbu testa kommissjoni għaliex bla dubju huwa wieħed pożittiv u bla dubju tejjeb is-sitwazzjoni preżenti, però hemm ċertu nuqqasijiet illi mhumiex daqshekk faċli li wieħed jispjegaw anke daw in-nuqqas ta' konsistenza. Imma mbagħad għandna l-NGOs, il-knejjes, daw kollha ħajsaqsu għalfejn hemm daw in-nuqqasijiet għax jifmu f'daw l-affarijiet u aħna nkunu kapaċi wiġbuhom. U mbagħad hemm erba' emendi li fl-opinjoni tiegħi qegħdin jindirizzaw dawn il-punti u li rridu ninnegozjaw mal-Kunsill sabiex totalment jew parzjalment insibu soluzzjoni għalija. u dawn huma l-emendi skont ir-rapport tiegħi ħanibda minn l-inqas l-importanti għal l-inqas l-importanti artiklu l-għanda 13 għal artiklu 12 fejn l-istati membri eliminaw id-drittijiet ta' sikurta soċjali li fis-sussidju tal-qata għal dawk l-immigranti li għandhom ix-xogħol. Iġifieri Dana jista' jkun illi qed teliminaw wkoll il-housing benefits, il-ħarsin tal-familja, is-saħħa, hawnhekk qegħdin aħna innaħulom id-drittijiet li konna tajnihom qabel. Il-Mużel Soċjali Ewropej huwa nukleari, u għalek nishtiq instaqsi għalfejn, għalfejn immigrant li jitlef, il-xol jitlef id-dritt għal daw l-affarijiet kollha x'inhi raġuni? Għalfej, għana qegħdin nitkellmu fuq nies legali li qegħdin jgħixu b'mod legali fl-Ewropa. Naħseb li din l-emenda tiġi appoġġata mill-kumitat tagħna, mbagħad l-emenda numru 12. Illi hawnhekk qegħdin jitnaħħaw id-drittijiet illi jkunu parti minn trade union. Għaliex? Jekk persuna titlef ix-xogħol, ma titlefx il-kapaċità li wieħed jassoċċja ruħu ma' trade unions. Nasab li hija diskriminazzjoni bla ebda bażi. Imbagħad taqbel tal-aħħar tagħmel referenza l-artiklu 8 għal-emenda 8 ta' artiklu 12 fejn għadin naħu l-vantagġi fiskali għannis illi għadin jirċi għadin iħalsu il taxxa fistas partikolari dawn għadin iħalsu t-taxxi għallura kif nistaw naħu l-dritt fiskali u il-vantagġi fiskali illi għandhom fl-axar mill-axar iċ-ċittadini stess. Dina hija xi ħaġa mhix umana, eh, krudili u ma nistgħux naċċettawha. Imbagħad l-aħħar punt naħseb li miexi fit triq ta' diskussjoni legali li ġikolna mal-Kommissjoni emenda numru 4 tħares il-posted workers. Jiena nasab li fħadam mill-interpretazzjoni ti meta jkollok żewġ ħaddiema f'intrapriża li qegħdin imorru jintbatu f'stas membru Iħor fi stat ieħor il- eh, il-ħadim li huwa minn pajjiż terz ma jiġix trattat bl-istess mod tal-ħadim li li jikun minn stat membru din hija assurda dina mhijiex lan ta' dan il-xogħol tagħna. Jekk inti tittajdilna <clears throat> illi per eżempju il-persuni li ġo posti dridi ġo regolati minn direttiva oħra jidinna jekk kienu hekk imma il-mibqija rridu li ġo trattati bl-istess mod. Għanna nixtiequ li dan li għara aħna għedin fil-taħsi il-presidenza ta' pajjiżi u jixtiequ li ikolna bil taħt l-ewwel qari. Jiena iktar milli Spanjol jiena ċittadin Ewropew u naħseb li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu u li nagħmluha ċara li rridu nagħmlu l-isforz sabiex nelħu bil taħt l-ewwel qari jekk il-Kunsill lest li jikkomprometti ukoll u qarreb il-pożizzjoni tiegħu lejn tagħna. Jiena m'iniex lest illi inċedi kollox għall-Kunsill avolja presidenza ta' pajjiżi. Aħna koleġizlaturi u jridu jismawna. Jiena lest illi naċċetta li m'għandix raġun jekk ma jkollix raġun. Imma jekk il-Parlament għandu raġun, il-Kunsill u l-Kummissjoni jridu jkunu lesti li xilna zibu pożizzjoni komuni fuq dawn il-punti daqshekk ċentrali. Għax hawnhekk għaw il-kredibilità tagħna fin-nofs. U kemm il-darbedna bir-raġun illi l-Ewropa m'għandix tkun spazju għall-immigrazzjoni illegali, irridu aħna nkunu implakabbli illi n-nies li jiġu hawn iridu jiġu bid-dokumenti eh, uffiċjali. Imma jekk irridu għam li ruħan fis soċjetajiet tagħna, rridu nippermettu l li jkunu jistgħu jagħmlu dawn, għam il-possibilità li jagħmlu dan. għam id-drittijiet kollha li għawdu minnhom ċittadini tagħna u dawn huma raġunijiet b'saħħithom ħafna qawwin ħafna illi qegħdin f'dawn l-erba' emendi. Grazzi ħafna sur rapporter tal prezentazzjoni m'għandniex ħin biex niddiskutu għax diġà tawna għaxar l-interpret ġentiment tawna għaxar minuti. Għanna tlet kellima nillimitakom il-ħin ta'kom jew nkomplu diskussjoni għada. U jkollna ċans niddiskutu sew. Sewa mela nikkonkludu għada fuq dan il-punt, rapporter ħannu zaw l xar minuti li għanna imma l-ewel. Is-Sinjura Omer Reuten. Iva naqbel ma ħafna minn dak l-intqal. U naħseb mill fil-puntat u li rritu ikollna trattament ugwali għal kulħadd u aħna naqblu ma' dan. Għalfejn aħna rridu kollna din id-direttiva, rridu li kollna dispożizzjoni ċara situazzjoni legali ċara. U danna kollu rridu niddiskutu aktar għandi punt politiku wkoll. Jekk aħna naraw id-direttiva għall 2003 naraw biċċar illi jeżistu ċertu dispożizzjonijiet speċifiċi hemmhekk. U li damx għadin jiġu minati. Dinja kwistjoni jekk aħna ninkludux l-annes jew le u bażikament din il-kwistjoni politika issa. Fuq l-emendi li ġew proposti fuq premessa disa jinaħat l-impressjoni il-testa kummissjoni huwa aħjar minn dak il qed jiġi propost minn dak tal-kollega Serkas għaliex dan ukoll ħajġi kopert mid-direttiva dan il-punt. U nixtieq inkun naf mill kummissjoni x'ħajkunu konsekwenzi minn ngħid le imma Xinu ma l-intenzjoniet ta' kollega Ferka sawnek? Qed jitkellem fuq situazzjoni transkonfinali bejn l-istati membri, ovvjament it-testa kommissjoni huwa aħjar iktar ċara hawnhekk. U nixtieq inkun naf ukoll kemm minn għandek sur serkas kif ukoll mill-kummissjoni. X'jiġri meta għanna situazzjoni fejn in-nies ma jkunux preżenti fl-Unjoni Ewropea għak għadin nitkellem fuq il-posted workers. X'inhu l-impatt eżattament? Emenda ħamsa rajt, emenda sitta, ma nafx emenda sitta jekk il-kelmu mhuwiex tajjeb imma nafx tridu tgħidu bija taħriġ vokazzjonali. bat għanna emenda seba. Emenda seba vera għandi problema biħax da jibda. B'referenza għal dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali li jikkonċernaw is-sigurtà soċjali ma' din hija direttiva. Iġifiri dena rridu narawa xejn, un bat emenda 8, l-ebda problema, emenda 10. Nasab l-intenzjoni għawak li nestenduwa mandi mistoqsija bat fuq dan 11 u emenda teknika, għamenda 12. Ma, fimtix. xinu ma konsekwenzi ta' dill-emenda? U da japplika wkoll l-emenda 13 ma fimtux laqsa. 14-15 nista' naqbel magħhom, però mbagħad hemmhekk għandna ħafna affarijiet li qegħdin jiġu inklużi illi jiena ma nifhimx l-implikazzjonijiet sħaħ tagħhom. Issa din hija kwistjoni politika u għalhekk jiġu naraw eżattament x'ħa jiġri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 proposta direttiva. Illi konem drittijiet ugwali għal kulħadd naħseb importanti li nimxu l-qoddim f'dan ir-rigward. Naħseb li Il-rapporter għandu zbali jaħseb li din id-direttiva tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma naħsibx fil-fatt li smur kontra dan il-prinċipju naħseb li hawnhekk qegħdin noħolqu Ġili dal din is-sikurta soċjali komuni, jekk hemm bżonn u dan l-artiklu 12 iva joħloq problemi. U hawnhekk id-dritt ta' sikurta soċjali qed insaħħu anke minħabba dan il-proċediment ehm, unifikat. Għalhekk daħħa jaffettwa lil dawk il-persuni li għandhom permess ta' xogħol u anki l-permess ta' residenza li ikollhom it-tnejn li huma, pereżempju fil-Finlandja is sikurta soċjali hija bbażata fuq il-permess ta' residenza. dik il-formula. U ma' din id-direttiva hawnhekk qed tgħid illi s-servizzi soċjali bażiċi ħajkunu jingħataw ukoll illi għandhom um, permess ta' xogħol imma mhux permess ta' residenza u kif jista' stat membru ħana nagħti l-eżempju ta' Finlandja, ma kif jista' aħna għanna frontiera ta' 1000 km mar Russja. Dan huwa pajjiż terz, issa kieku jiena ħaddiema Russa. Nitlob kieku illi jiena nfalli permess ta' xogħol għal ftit żmien sabiex ikoll il-viża ħalli nidħol fil-Finlandja, volja l-familja tiegħi qiegħda tgħix ir-Russja. Imma bis-saħħa ta' dan il-permiss jiena u l-familja kollha tiegħi tkun qed tingħata s-servizzi ta' sikurità soċjali fil-Addiżi indipendentament mill-salarju li għandi. Ġifiri, ma jkollix laqqas biss għalfejn ngħix f'dan il-pajjiż kull m'għandi bżonn huwa permezz ta' xogħol. U għalek il-Finlandja ma tistax taqbel li kollok eh, dan il-rekwizit biss, situ kollok u koll eh, il-permess ta' residenza biex tingħata il-sigurtà eh, soċjali, il-benefiċċji. Laqas ma konsidrajt tajjeb il-spejjeż hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq miljun miljun u tlet elef ewri per eżempju. Bat emend 13 Nina qed tapplika l-ħafna nies li laqas biss qed jaħdmu din ħata ħarbilna minn idna ħajkolna dimensjoni wiesa wisq. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa baqsin 20, eh? Allura għana sapaħjar nifqu bil-ħidma tagħna l-issa għalix ma kunx ġust għal ah, żewġ kellima li jmiss. Mela dana ħajaddi għal punt li mista għadda. bat naddu għassur Lambert li nittamaw jista' jkun qiegħed maħna anki il sinjura Ingrim Ċuta li nittama li tkun preżenti wkoll u għalhekk naġġornaw issa